Hey, dear colleagues, uh, good morning. Uh, the lights are low because we're going to have a... Eżis kollegi l-għadwa tajba. Fejna ftit id-dawl minħabba li ħanurrukom ftit slides britratti tal-missjoni tagħna f'Lampedusa. Mek ma jiddejjaqkom x'inhu qasta dawl nistgħu nibdew mill-ewwel. L-ewwel punt tal-aġenda nixtieq illi inressa xi ftit emendi Il-punt numru 7. Il-vot għal mozzjoni ta' rezoluzzjoni wara l-mistoqsija orali bħala follow-up għal rezoluzzjoni tal-Parlament ta' 12 ta' Marzu fuq il-serveljanza tal-massa b'mod elettroniku ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Dan kellu ikun post-post, ġifiri issa għanna punti ġodda l-erba għan. Prezentazzjoni minnħat tal-Kommissjoni tal-abbozz tal-budget emendat numru 7 ta' sena 2015 u erba il-mobilizzazzjoni tal-strument ta' flessibilità għal miżuri budgetari immedjati skont l-Aġenda Ewropea tal-Migrazzjoni da ħajsib nofsinhar naqsin 10. Il-punt 8-11 fuq il prezentazzjoni ta' trilogu ħajkunu posposti il-votazzjoni fuq l-aċċess għal konsultazzjoni fuq il-vis ħajsi f'N'ofsinhar naqsin kwart minn flok fil-11 nofs u jekk ma tkom lebda oġġezzjoni, l-aġenda nista' nadotta e kif bilta issa permezz ta' dawn l-emendi. Issa tieni punt dwar il-lingwi li għandha dispożizzjoni tagħna. Jekk jogħġobkom aċċettaw l-iskużi tagħna l-interpretazzjoni bil-Kroat, bil lazvjan u bil-Irlandiż mhumiex disponibbli mhux disponibbli llum. U issa nixtieq il ngħaddi sabiex nadottaw nomini ta' rapporter Silvi Gujom kienet maħdura pala rapporter għal proposta regolament tal-Parlament Ewropew tal-Konsil li stabilixxi lista komuni tal-Unjoni Ewropea ta' pajjiżi siguri ta' oriġini għal anijiet ta' direttiva numru 32 tas sena 2013 tal-Parlament Ewropew tal-Konsil fuq proċeduri komuni sabiex jingħataw u jieħdu l-protezzjoni internazzjonali temenda direttiva numru 32 tas-sena 2013. Issa għanna l-lista ta' rekomendazzjoni tal-koordinaturi tal-15 ta' settembru fil-dokumenti tista' tadottawa tajjeb issa fuq eh, il-ftejm internazzjonali. Skont l-artiklu 218 jiena nixtieq ninformakom illi skont l-artiklu 218 fl-14 ta' settembru ta' din is-sena l-Kunsill adotta deċiżjoni illi joħroġ permess għal ftuħ ta' negozjati ma' Repubblika tal-Poplu ta' ċina ħalli ikun hemm ftehim ħalli ikun hemm waiver għal visas għal perjodu ta' żmien qasir għal dawk li għandhom passaporti diplomatiċi. Issa dwar il-votazzjoni jina nishtiq ngħidilkom li votazzjoni elettronika ħad tibdellu f'nofsinhar naqsi kwarti, ġifieri nitlobkom sabiex ikolkom il-karta tal-vot elettroniku magħkom meta tiġu l-votazzjoni. Naddu għal punt numru tlieta għalhekk aħna tfejna id-dawl forsi intom li għadkom kemm tħaltu qegħdin issaqsu il konfuskom għal fejn tfejna id dawl Iżda dana minn lissa biex nurukom ċertu ritratti aħna kellna fil-fatt missjoni importanti ħafna fil-kontest tal- rapport strateġiku dwar l-immigrazzjoni, Sinjura Mezzola, Sinjura Kienge kienu co-rapporters sul fat ta' dan rapport importanti, delegazzjoni marret iżżur Lampedusa bej 17-18 ta' settembru. Kif għattilkom din kienet missjoni importanti ħafna, il-membri li parteċipaw kienu s-Sinjura Kienge, s-Sinjura Sargentini, s-Sur Karaw. Issa nixtieq li nistieden li sinjura Anna Maria Korazza Bilt li kien hija l-kap tad delegazzjoni li żgur tixtieq li titkellem sabiex tippreżenta dan l-abbozz ta' rapport u żgur li hemm iktar minn li jixtiequ jitkellmu warajja. Sinjura Korazza Bilt inħalli fidejk. Grazzi ħafna Sir President, vera ħassejtni onorata jiena li parteċipajt f'din missjoni daqshekk importanti u jiena kont qed ħsieb fil-fatt din missjoni fil-Mediterran ċentrali. Jiena nixtieq illi nirringrazzja d-delegazzjoni illi assistit eh, mija għal din eh, jana Nishtiq issan li kon ftit ritratti ħalli nispiegalkom aħna xkon għadin namlu għawek kon għadin fil-fat nil-taqaw mal UNHCR u Save the Children fil-port tal-Lampedusa se jkun din nistennew dajsa ġejja bl-immigranti forsi nistgħu nibdew bislajċew mill-ewwel, Sur President. Is everything okay? I should just mention to a colleague. Xtaqt ngħid il-kollegi li Sinjor Krozza Bilt Issa t-lessfirħa sabiex tumbat titkellem nishtiq infakkarkom il-li il-rapport nbat il-biraħ bl-email. Jek joġbok, Sinjor Krozza Bilt. Anna Maria, do you want to comment on this? Anna Maria, to comment fuq the slides Le, jina kont ħalli jom għaddejji. Ma nafx, forsi inti tista tispjega daqsxejn mir-ritratti, naf li forsi xiftit minnhom Mavi, għawek keħe, għanna l-NGO li taħdem mal-Medicine San Frontier, zorni zornijom it-nejn li huma. din slajd edha turikom kif il-flus ta' migratorju ġej mill-Libja b'mod kostanti mill-Libja u issa il-rotħol ta' din ġejjin mill-Leġittu u mit-Turkija u dan kien riżultat tal-fatt li l-operazzjoni aħna kena fil-Mediterran ċentrali kienet missjoni effettiva allura kellhom ibidlu rotot żoni oħrajn tal-Mediterran il ma tantx huma kontrollati mill il navy Italjana u laqqas mill-Unjoni Ewropea għalhekk l-immigranti qegħdin ibidlu ir-rotot. Din hija l-operazzjoni Italjana mar sikura u għek tistaw taraw miktub il-prioritajiet tagħhom iżda taw priorità lill-lat umanitarju, jiġifieri l-operazzjonijiet ta' riċerka u salvataġġ. Dawn huma l-partijiet ewlenin fil-Libja minn fejn dawn il-kontrabandisti qegħdin irigbu lill-immigranti. Mara sikuro hija operazzjoni tal- tal-Navy Italjana li qiegħda tkopri ħafna mid-żona u Triton Mara Sikuro u il-program tal-ġnus ma'uda li issa l-bira ħadda sabiex jibda fit-tini fazi tiegħu kienu fidejn in-Navy Italjana nkun qed nkopru żona kbira fil-Mediterran. U dan ifisser allura li dawn missjonijiet seta' jkollhom iktar suċċess flimkien milli kellu Mare Nostrum. Issa għandna operazzjoni konġunta li tiġbor ħafna riżorsi differenti li hija xi ħaġa tajba ħafna. Hawnhekk għandkom l-erba' vapuri tal-NGOs li din joperaw fil-Mediterran ċentrali għanna vapur Ġermaniż u għanna u koll vapur il-Mars li aħna tlajna fuq u aħna koll. Il-proċeduri ta' salvataċ, aħna verament konna impressjonati bil-mod ta' kif il-proċedura edha timxi ħalli naraw li din tkun proċedura li tirrispetta d-dinjità u l-umanità tal-bnedmin ehm, tal-immigranti u b'mod li kun organizzat ħafna u koll. Eh, dawn mar ritratti li ttieħdu fuq il-vapur ta' nif Italjana. Dawn mar ritratti li tawna minn naħat tan-Nejvi Taljana mhux aħna ħadnihom. Parti oħra importanti mill-operazzjoni li aħna s-servajna u diskutejna wkoll kella x'taqsam ukoll ma' dawn it-traffikanti. il-Junafor u l-operazzjoni tal-Italja għandhom bizzed informazzjoni jafu bej wieħed u ieħor dawn it-traffikanti minn fejn ġejjin kif qegħdin jaħdmu minn fejn qegħdin jgħaddu bil-immigranti tip ta' rotot li qegħdin jinżaw. Tip ta' bastimenti wkoll ġifieri il-Mare Nostrum wara kull wasla tal-migranti jkunu għedin jeqirdu l-bastimenti jew vapur li jkun intuża trasport tal-immigranti ħalli din id-dajsa ma tistax tkun terġa' tintuża u nevitaw li jkun hemm iktar inċidenti fuq il-baħar. Għanna daqxej ta' problemi u kol mill-perspettiva legal minħabba li huma għandhom id-dritt li jarrestaw dawn il-kontrabandisti li jitraffikaw il-bnedmin, iżda ħafna drabi ma jkunx hemm biżjed provi u l-awtoritajiet ġudizzjarji mhumiex qegħdin iqisu li hemm biżjed raġunijiet li abbażi tagħhom jistgħu imexxu persekuzzjoni, persekuzzjoni legali, din xi ħaġa li huma qed iħossu li hija frustranti ħafna u forsi nistgħu niddiskutu aħna mal-Eurojust ħalli naraw x'nistgħu nagħmlu minħabba dawn il-provi ma diffiċli ħafna illi nigżbuhom sakemm ma jkunx hemm mandat illi jingħata lil mexxejja ta' din l-operazzjoni ħalli jidħlu fl-ibħra territorjali tal-Libja. Bħalissa l-operazzjoni tassal sa' 20 mil nautiku il-bot mill xtut tal-Libja u minn hemmhekk nistgħu naraw li huma qegħdin f'pożizzjoni josservaw dak li qed jiġri, jaraw id-dajes pereżempju qed jitilqu mit-Tunezija illi jkun qegħdin jintużaw sabiex eh, jitraffikaw il-bnedmin. U għat-trasport tal-immigranti iżda ma jkunux jistgħu jiddu azzjoni fis-sess ġifiri ġifieri aħna nixtiequ li jkollna jew mandat minn ħadal xnus ma' uda jew kellha permess jew nkella talba ta' kooperazzjoni mill-gvern tal-Libja. Kif tistaw taraw tar iktar tħar tal ċifri, dawn ċifri ta' marri sikuru ma' ħafna iktar numri kbar meta mqablin ma' marri Nostrum u din l-operazzjoni bdiet fir-rebbija tas-sena 2014. Tajjeb. Naħseb nistgħu nerġgħu nixelu dawl Sur President, jekk trid. Jiena xtaqt nibda billi ngħidilkom illi aħna kellna laqa bdejna il-missjon tagħna blaqa ma' sindku tal-Lampedusa. Nixtieq nirringrazzjah tal-li laqa delegazzjoni Nishtu ringrazzja ħafna tal-li laqatna. Kienet prezenti u koll fil-missjoni. U għadha uh, mill-kwistjoni li għana diskutajna ma' Sintku kienet din il-kwistjoni tal-hotspots. Il-ħaddima tal-ESO tal-Frontex li palissa għedin jaħdmu fl ampedusa jina l ma' erba mill-ħaddima tal-EASO. U bħalissa huma dejjim missjoni ta' osservazzjoni ma jħejru ruhom sabiex jistabilixxu u jibdew jaħdmu fiħdan dan il-hotspot. Nasab li importanti l-Unjoni Ewropea tiċċara u tispjega aħjar li l-awtoritajiet Taljani kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali fejn ħajkunu stabiliti daw il-hotspots, x'inhu huwa wol tal-hotspots, xandu jsir bħala xogħol kif għandhom jitqasmu l-kompetenzi, responsabiltajiet bej l-awtoritajiet nazzjonali u l-awtoritajiet Ewropej meta nkunu qegħdin nilqaw, nirreġistraw u naraw kif nistgħu nakkomodaw u nitrasferixxu lil dawn l-immigranti jew dawn in-nies li qegħdin ifittxu l-ażil u forsi jista' jkun tajjeb illi aħna nisqu fuq ir-rwol illi għandna għandhom ikollhom dawn il-hotspots sabiex jatuna għajnuna fil-missjoni ta' relokazzjoni. Aħna għallulna illi ħajkunem bidla zbar tal-immigranti u fil-fat aħna fil-ħodu morna nżuru l-port kien post wieħed fejn ikun żbagati dawn l-immigranti u aħna dak li rajna bajnina kien li kien hemm operazzjoni mhix b'mod organizzat ħafna u li kienet qed titmexxa minn ħafna awtoritajiet differenti nazzjonali Italjani, il-Navy, il-Gwardja Kostali, il-Ministeru tal-Internu, kol kienet jikkoordina l-missjoni u bħala osservazzjoni kien hemm la ESO, la e OEM, Save the Children, aħna tkellimna ma daw l-organizzazzjoni kollha u jider illi verament din jipprovaw jiffukaw u jagħtu priorità li dawk in-nies li l-iktar għandhom bżonn lajnuna bħal tfal, nisa tqal, etc. U naħseb illi verament eh, xukjajt ruħina meta rajt il-mod ta' kif fil-massat kienu għedin jaslu daw l-immigranti. Fuħda mid-dajes illi waslu kien hemm eh, mara ta' 20 sena illi waslet iżda mejta kienet eh, edbati minħabba li kellha ġerħiet serji ħafna taħruq minħabba illi kienem il-fuel li kien jgħat joħroġ mill-magna u dan, dan l-effett flimkien mal-ilma tal-bahar verament skont it-tobba hija xi ħaġa gravi ħafna. Kafna mill-passiġġi l-oħrajn b'daw dajs ukoll kellhom ġrieħi ta' ħruq. U kien kellhom bżonn ukoll kura medika urġenti jittihdu bl-ambulanzi u aħna ħassejna li huma ħadu kif eh, kien hemm bżonn Din kienet um, operazzjoni li kienet ikkoordinata tajjeb ħafna fl-ambituża huma għandhom ċertu proċeduru, ċertu rutina u anka jikkomunikaw tajjeb ħafna bejn l-awtoritajiet. Issa aħna osservajna l-wasla ta' daw l-immigranti u daw l-avvenimenti traġiċi u nixtieq ngħidulkom ukoll li kien hemm tifel ta' 11-il xahar li kellu problema ta' dehydration u intbat mill-ewwel l-isptar meta wasal. U naturalment hemm reġistrazzjoni l-identifikazzjoni tkun edha issir. Ir-reġistrazzjoni l-identifikazzjoni issir fuq id-dajsa stess, iżda mbagħad it-teħid tal-marki ta' swaba dan issir mbagħad fuq l-art l-operazzjoni mara siguro aħna l-għana il-sur Paolo Pizzuti u sur Tarabotto li huwa l-kmandant tal dan il-unit. U fil-fatt aħna konna verament kontenti u surprizi bil-wall li għanda n-nejvi Italjana f'dak li xaqsam sorveljanza u garanzija ta' sigurta fil-Mediterran u ma qed jipparteċipaw b'mod eh, attiv u dirett fil-operazzjoni ta' salvataċ. U aħna rajna li huma ġabruhom mhux biss b'mod tajjeb u professjonali, iżda b'mod li vera jirrispetta l-umanità tal dawn il-bnedmin. Jiena nixtieq nħodu l-opportunità sabiex ngħidulhom proset nirringrazzjom u nejdilom li għandhom ikomplu din dan xogħol straordinarju li qed jagħmlu sabiex ikomplu salvaw il-ħajjiet ta' dawn in-nies qegħdin jivvjaġġaw fil-Mediterran. Aħna ma nix qegħdin nisimgħu fuq dawn il-missjonijiet minħabba li huma effettivi iżda ma' missjonijiet sofistikati ħafna li għandhom bżonn il-mezzi militari avvanzati illi qegħdin jintużaw. Jiena naħseb illi jasbu x'jażlu n-nies, jekk aħna rridu nsalvaw il-ħajjiet fil-Mediterran għandna bżon li jkollna il-parteċipazzjoni attiva minnaħa ta' Navy. Ħaġoħra hija illi mana nostru medin jikgarantixxu l-opportunità li l-NGOs ikunu jistgħu joperaw ukoll jgħinu. U qed naraw li hemm fenomenu ġdid, qed naraw li ħafna miċ-ċittadini, ħafna nies mis-soċjetà ċivili wkoll edin joperaw. Zgur li ma jistaw joperaw b'sigurta weħidhom. Iżda verament nixti ngħid li qed jagħmlu xogħol tajjeb ħafna. Jiena nixti ngħid eh, prosa ukoll il-ġinata Trambone li fil-fatt kienet qed tmexxi il-kofinanzjament ta' din il-missjoni. Nixtieq iżda Nejdilkom li huma wkoll inkwetati fuq il-bażi legali dawn għandhom jottijiet privati u minħabba li għandhom rwol importanti edin jitolbuna li nħarsu lejn il-bażi legali u naraw jekk fil-fatt huma id-dajes tagħhom jistgħu ikunu konsidrati b'mod ieħor minħabba li qegħdin naħarsu miżati għoljin ħafna meta joqolbu lejn il-portijiet jitrakkaw li fil-portijiet Ewropej. Ħaġa oħra nixtieq nistaqsik, Sur President. Iridu naraw kif ħansolvu aħjar din il-kwestjoni ta' traffikanti. Veru li dawn il-missjonijiet huma effettivi, iżda dawn huma sempliċement missjonijiet ta' ġestjoni tal-krizi jekk aħna rridu naraw li nevitaw każijiet bħal dawn li jerġgħu jiġru rridu naraw li dawn il-traffikanti il din jikommettu reati ikun identifikati u mresqin din il-sistema ġudizzjarja. Aħna prezentajna abbozz Abbozz ta' rapport qed nistenna bil-ħerqa li nisma' x'għandhom xi l-kollegi bħala suġġerimenti ħalli nippruvaw nintegraw dan kollu daw il-kommenti kollha fir-rapport. Nixtieq ningrazzja l Patricia von den Bier, s sinjor Raffaelli, daw kollha li ħadmu miegħi sabiex eh, permettew li aħna jkollna din iż-żjara din l-operazzjoni, jiena nixtieq ngħid li jiena vera ħassejt nikburija illi jiena Ewropea meta rajt dak illi kienu qegħdin jagħmlu l-NGOs, il-nies li kienu qed jaħdmu fuq bażi volontarja, grupp ta' soċjetà ċivili il-grupp l-ambituza tas solidare Nejv Italjana li kienu għedin jgħinu ħafna l-nies, kienu għedin jiprovdu jkellu xorb li dawn l-nies eh, bċertu u kol dinjeta u anka huma għallu rixti u dejjem jipprovdu din lajnuna bit bissima u din jiena xi ħaġa li osservajta wkoll. Nixtieq illi intem dan id-diskors minuta silenzju għal indedikaw għal dawk il-vittmi kollha li tilfu ħajjithom fil-Bahar Mediterran u din il-mara ta' sena li l-kom li waslet mejta fil-xat tal-Ambeduza dan mhuwiex każ wieħed biss. Jek mm, taqblu miħaj nishtiq li nibda b'din il-minuta silenzju. Grazie. Tishtiq li namlu minuta silenzju issa jew nisimaw il-kollegi l-oħrajn. Mela nisimaw il-kollegi l-oħrajn. il-kollegi Waffas il-kollegi li kienu prezenti fi delegazzjoni għana s sinjura Kienge, forsi tixtiq ta' sammana xieħsibijiet minnaħatija kumbat namlu minuta silenzju għara. Grazie, Presidente. Grazie, Presidentina, se nitkana fil-qosor ħafna, anke għax rajti li ħafna minn dawn il-punti tal-żjara tagħna diġà ġew deskritti minn il-kollega. Però nixtieq nagħmel preċizazzjoniet l-ewwel il-, -il l-operazzjoni Mare Sikuro, aħna nafu li l mediterranu a koordinata tajjeb ħafna llum hemm ħafna operazzjonijiet eh, minn Triton, Poseidon u Uniformed u ħafna minnhom huma taħt il-Navy Italjana. U l-punt huwa dan, meta ikun hemm eh, search and rescue jew operazzjonijiet oħrajn ta' ġlida kontra traffikar, fil-Mediterran spiegawna propju da li huma esposti. Infatti il-Gwardja tal-Kosta ġiet attakkata mill-pirati u introduċew din il-mare sikuru illi jamlu kol search and rescue, però l-ideja hija li jipproteġġu l-dawk li jagħmlu dawn l-operazzjonijiet għal daqstant eh, dana mandux ikun biss fidejn il-Nejvi Italjana, e mandu jkun parti minn proġett ġenerali, għax hekk aħna nagħmlu dawn it-tip ta' operazzjonijiet, iridu anke nipproteġuhom dawn l-operazzjonijiet, għax għandna hawnhekk dimna eh, attività ta' piraterija. U dan huwa kumment biex inżidu ma' dak li qalunna sissa. U mbagħad għandih xi ħaġa oħra x'ngħid Eh, għanna bżon ta' rizoluzzjoni tal-ġnus ma'uda biex netħlu fil limit tal-Libja biex din il-ġlida tkun effettiva anki biex niġildu kontra traffikar tal-bnedmina x'ħafna drabi e, ikun tartwis. U l-aħħar punt, li huwa punt speċifiku, jiena bħala tabiba u kol, jiena rajt passaċ illi fih qasih, ċoħe il-vulnerabilità. Għalix il-persuni vulnerabli ġu trattati ma bħal kulħat. Aħna għanna unek persuni li eh, ġew sottoposti għal traumi, nisa li ġew violentati, però mumiex qed jiġu trattati bi protokoll ta' persuni vulnerabli. Hemm bżonn ikun hawn azzjoni speċifika biex nintroduċu din l-azzjoni, anki permezz ta' ftehim biex dan it-tip ta' eh, persuni vulnerabli jiġu trattati minn mindu jitelaw fuq il-bastiment. Fil-fat dan l-aspet u għanijes. Nirringrazzja lil nies kollha li jaħdmu u appella li kull min jista imur jagħmel din iżjara u fuq dawn il-bastimenti jagħmilha għax aħna tallimna ħafna minn din l-esperjenza. Grazzi. E, il-kollegi l-oħra li kienu preżenti fid-delegazzjoni ma jistawx ikunu ma jistawx ikunu prezenti dal-għoddu. Mista nistanati il-mikrofonu li għanna għawmet. Grazzi tal- uh, ta' dan il-rapport eh, li fi ħafna eh, eh, emozjonijiet u l-emozjoni hemm bżonn tiġi inkluża għax wara kollox hija propju l-bażi tal-Unjoni Ewropea u tal-ħajjiet tal-persuni. Nishtiq nistaqsi lil dawk il-kollegi li kienu fil-missjoni kif huma ħassewx, ħassew fuq ħaġa li verament hija nieqsa illi illi ġelna natu dejjem iktar negozju lil traffikanti, ċoe il-bżon ta' rotot legali għal biex dawn il-persuni ikunu jistaw japplikaw għal eh, nis li jitolbu l-azil u migranti il-fat li ma nix uffiċi f'dawn il-pajizi minn fejn jiġu dawn in-nies, eh, Libja, Tunizja, Tunizija jew l-Eġittu attualment. Għax dan huwa dak illi qed jiġel in-nies eh, imorru għant il-traffikanti. U U fl-aħħar stqarrija mill-Kunsill Ewropew eh, din hija l-iktar ħaġa li ċarament niqsa. Oħna għadna edin natu propju negozju lil dawn it-traffikanti għaxem ħafna profitti għalihom. U aħna nafu mir-rapport li rajna fil-Libja kemm huma organizzati u kemm huma marbutin anki mal-mafja Ewropea. U nixtieq anke napoġġa dak li kemm Anna Marija kif ukoll għalu. qalu fuq l-importanza tan Navy. Entkom tiftakru forsi illi jina jina nitlop għal missjoni ta' CSDP fil-Mediterran bil-għan illi nsalvaw il-ħajiet l-ewwel net. U dan jfisser iktar involviment minn Navy. Il-Navy illi għandhom uh, E, e, navies li għandhom anki funzjoni ta' gwardja tal-kosta u xi fisser anki li wieħed isalva il-ħajiet. Jekk għandna operazzjoni CSTP li titratta e, il-piraterija u nafu li dan huwa periklu kif qalet Cecil, aħna għandna bżonn ta' aktar involviment ta' Navis. Imħabba illi l-istati membri mhumiex lesti biex jinvestu iktar fil sikurta komuni u difiża komuni, għalhekk eh, biex ikunu jistgħu joperaw iktar effettivament l-ewwel net biex insalvaw il-ħajjiet u bad biex niġildu kontra il-traffikanti. U bat nixtieq ngħid illi tkun ħaġa stupida kieku il-gvernijiet jerġaw jahzbu illi jistaw jerġaw jamlu operazzjoni oħra marittima fil eh, mijiet tal-Libja u eh, ikollom rizoluzzjoni, minar rizoluzzjoni tal-ġinus ma'udja, minar ma nifukaw fuq sikurezza fil-Libja. E l-sikurezza tal-frontieri mish bizzejiet. Irrit ikun hemm katina ta' seta uh, legali fil-Libja. U dana u għatortana li aħna ma milniex dak li stajna milna wara li waqa Gaddafi, illi namlu riforma tas ta settur ta' sikurezza, namlu riforma tal-milizja u namlu katina wahda ta' seta. Mem lebda sensi li ninvestu iktar fil-sikurezza eh, tal-baharek ma jkunx hemm dan l-istat ta' dritt. Aħna rajna illi eh, dana falla u rridu nifmu u ma nerġawx namlu l-istess bal meta ikun hemm bżonn ta' gvern li jitolbu eh, għax naħseb illi f'dan il-każ eh, il-clearing minn il-Konsil ta' Sikurtà se jkun diffiċli ħafna. U fl-aħħar jiena kontenta nisma li Anna Marija ettajt eh, li kienet gburija li membru tal tal-Unjoni Ewropea meta rat l-involviment ta' soċjetà ċivili tal-forzi italjani f'din l-operazzjoni. Jiena 15 ilu ma' żewġ kollegi mort fl-Irak, fil-Kurdistan ta' ta' Tramuntana. Ftit il-bot mill masuru mill-forzi tal izis U jiena mek ma ħassejtniex gburija li jina Ewropea. Għax jien naħseb li l-gvernijiet mumiex qed jagħmlu dak li suppost jagħmlu biex jeradikaw l izis u dawk li qegħdin fil fuq qudiem jiġġieldu. Grazzi. Signora Corazza Bilk, forsi inti tamel xi kumment ta' konklużjoni. Grazzi, President. Jiena nirringrazzja il-kollegi għal kommenti importanti. Aħna rapporti fukajni fuq il-Rescue and Search and Rescue Danu il-fokus ma mhux biex inneħħu importanza mill-punti l-oħra kif qalet il-kollega. Hemm opportunitajiet oħra. E, imma attualment e, e, Search and Rescue hija operazzjoni ta' emerġenza li frustranti anke għal dawk li jihdu sem feja. Għalun bil-dik il-persuna brillant, b'dawk il-persuni brillanti li jaħdmu ma' Medicine Sans Frontier, li l-istejjer tagħhom li huma għandhom anki frustrazzjoni li l-Unjoni Ewropea u oħrajn mhumiex qed jagħmlu iktar eh, bħala prevenzjoni tal-migranti imma eh, il-kwistjoni ta' traffikanti. Ħafna mill-persuni eh, li sbarkaw kienu ġejjin mill-Afrika subsaharjana u kienu principalment subin. U il-kwistjoni hija illi fil-Lampedusa mumiex biss sinjuri li qed jiġu minn zoni ta' konflitt. Il-traffikanti eh, huma uh, parti minn kriminalità organizzata u għandha tiġi trattata bħala kriminalità organizzata. Jena eh, jena għandi rispett kbir li inti tabiba. Imma l-violenza kontra n-nisa hija kwistjoni li tirrigwarda anki li hija marbuta mal-migrazzjoni. U għalunna illi ħafna minn-nisa qed jiġu traffikati propju għal raġunijiet sessuali, għal sfruttament u għall-abus u aħna tkellimna mal-IOM u għalunna ikkonfermawna e da għandhom proġett speċifiku għal da fl-Lampedusa biex identifikaw dawk in-nisa illi jistaw ikunu vittmi ta' traffikar u jiprovaw jihdu ħsibhom separatament mill-oħrajn u anki fuq it-tfal aħna rajna illi hemm anki tobba f'abort hemm dawn il-dajes illi illi jihdu n-nis mill-bastiment mil principali fuq l-art u kienem eh, personal mediku taljan eh, abort biex jgħin l-nisa u tfal u tkellmu fuq tifel ta' 11 xar u tabib mill-ewwel għal li għandu bżonn ta' kura ta' emerġenza u ma permettew laqas li l-NGOs jatuhom e, e, jatuh e, l-ikel għax l-ewwel net kellu jiġi trattati imħabba nuqqas ta' likwidi. Jiena naqbel mija li f'dawn is-sitwazzjoni huma kienu verament kollha xokkati, traumatizzati, speċjalment fit-tieni bastiment u jien naqbel miegħek li jista' jsir ħafna. Però aħna ma rajniex propju mod e, e, l-innis nis ma ġewx trattati kif suppost. Forse rajna affarijiet oħra, aħna ma stajniex immorru fil-komand u l-kontroll tal-Navy Italjana f'Ruma għax dawn edin jamlu anki il-komandu l-kontroll tal-UNO4 il-bera daħlet f'din l-operazzjoni fit-tini fazi u bidlet isima, imma dan il-komitat għandu fil-fat il-possibilità li jizur il-ċentru ta' komandu kontroll eh, u aħna ma morniex eh, imħabba li kena situazzjoni ta' emerġenza għax il-Nejvi Italjana tagħmel din il-funzjoni għal eh, operaturi kollha fil-Mediterran. U dejjem hemm iktar sfidi però fil-Mediterran tal-Vant, fil-Vant tal-Mediterran, eh, fejn memx il-Navy Italjana imma hemm il-ENO4 u Triton u illi qed jikkoperaw mal mal-gwardji tal-kosta tal-Grigi u tal-Torok. -tor li bħalissa qegħdin jitrattaw il-enormità ta' persuni li qegħdin jiġu bil-baħar. Grazzi President u grazzi ħafna lid delegazzjoni tiegħi, grazzi. Enti, il sinjura Korazza bil tista' suġġerejti li namlu minuta ta' silenzju. Issa nissuġġerixxi li nqumu bil wifa u eh, fesem eh, dawn il-persuni li tilfu ħajjithom fil-Mediterran.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 se nidħlu fi sustanza tal agenda Ewropea fuq il-migrazzjoni. U din għal komunikazzjoni fuq il mizuri legali medjati ta' budgetud legali fuq l-agenda tal-migrazzjoni. Fi 23 settembru l-Kolleġ ta' Kommissarju eh, ħareġ il-azzjoni ta' priorità li għandhom isiru fis-siċċur li erba sezzjonijiet, miżuri operativi, support l-appoċ tal-budget, l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea u anki nħarsu l-qoddim lejn sistema Il-Komissjoni edha fostna għawnek biex ti prezentanna dawn azzjonijiet ta' priorità u jiena nittama li se dibattituri eh, dettaljat. Laurent Muxelli, direttur tal-Digi Home. Grazie. L-għonet nirringrazzja l-Parlament Ewropew tal-istidan il-Kommissjoni biex jiprezenta dan il-komunikazzjoni. Jena kontent nara illi l-Komitat Lib et jagħti ftit ħin fil agenda tiegħu fuq din il-komunikazzjoni. Kif intkom tafu? Il-politika ġdida fuq immigrazzjoni kienet waħda mill-10 prioritajiet ta' Juncker fil-guidelines tiegħu politiċi. Il-Kommissjoni mbagħad f'Mejju fit-13 ta' Mejju ħarġet l-aġenda fuq il-migrazzjoni. U issa qed nagħmlu komunikazzjoni illi fil-fatt hija implementazzjoni tal-aġenda fuq il-migrazzjoni Ewropea illi fissat il-prioritajiet fis-siċur li ġejjin Infatti, sar ħafna f'dawn l-aħħar ħames snin. Però għatem ħafna xizir. U il-komunikazzjoni maqsuma fit tlet partijiet inti ġat kellin fuqhom. L-ewwel net miżuri operativi, it-tieni il-miżuri eh, ta' appoġġ tal-budget u mbagħad l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea. Jekk permettu li jiena issa se nikkonċentra fuq dawn it-tlet oqsma. L-ewwel net il-miżuri operattivi. Il-prioritajiet huma illi iż-żewġ deċiżjonijiet isiru prassi u nibdew naħdmu. Il-Komitat Libe tkellmet fuq il-hotspots u nista anki natikom iktar aġġornament fuq dan il-pont. il kummissjoni anki fil-komunikazzjoni tagħha teġġeġ l-Istati membri biex jużaw il-possibilitajiet esistenti bħal il mekanizmi ta' protezzjoni u l-assistenza e ta' emerġenza, imma anki li titlob l-użu ta' eh, teams internazjonali rabit biex tappoġġa l-istat membru li kollu bżon eh, fil-kas ta' ġestjoni tal-frontiera. Umbat fuq il-appoġġ tal-budget, il-priorità għas sitxur li ġejjin hija illi nagħtu risorsi finanzjari għall-istati membri li ktar għandhom bżonn. Għal daqstant il-Kummissjoni qed tipproponi illi jiżdiedu l-assistenza emerġetika b'100 miljun euro għal l-2015 u qed nimproponu anki li nsaħħu dawk l-aġenziji li għandhom ruol importanti fl-implementazzjoni ta' deċiżjoni ta' rilokazzjoni u fil-ġestjoni anki tal-hotspots. Et nimproponu għal daqstant zida ta' staff ta' 120 persuna, 64 għal Frontex, 30 għal Europol u 30 għal EASO. Il-Komissjoni u kol taħseb illi testa eh, tati iktar 6 miljon euro il-migrazzjoni. Il il il għall-2016. Umbat tranzizja affarijiet fuq il-budget iktar tard. Para minn l-istati membri għandhom jirċevu finanzjamenti għal għajnuna tal-ikel ah, biex nilħu il-livelli tal-2014. Dan għalix semmejnih fil-komunikazzjoni għalix għabbażi tal-intervisti eh, waħda mir-raġunijiet biex jiġu fl-Europa kienet il-nuqqas ta' lajnuna għall-ikel fil-pajizi fejn joqodu. Allora qed tolbu lill-istati eh, eh, membri jagħtu iktar appoġġ għal eh, programm dinji tal-ikel. U ma senżidu anki il-fond ta' rifugġati biex nejnu fin-nuqqas ta' postijiet fejn joqogħdu ikel. L-Unjoni Ewropea se żid anki l-appoġġ għal font għal Sirja u anki l-appoċ għal Turkija, Serb, Serbia, il-Fajrom, biex ikonu jistaw għamlu ġestjoni ta' situazzjoni attuali. Fl-aħħar punt, unbat l-implementazzjoni tal liġi Ewropea, il-Komissjoni teċti tati imbotatura oħra għal aki fuq l-azil. U għal da' se noħorġu iktar eh, proċeduri ta' ksur, ġabdejna sa 40 deċiżjonijiet ta' ksur kontra stati membri u sen ninsistu fuq dan. Irridu nizguraw koll illi l-istati membri kollha jimplementaw bisħieħ il laki tal-immigrazzjoni u l-azil u din hija importanti ħafna koll illi il- Eh, jekk iridu li situazzjoni ta' relokazzjoni taħdem anki fil-Greċa, iridu nimxu l-qoddim fil-trasferiment ta' Dublin. Biex nikonkludu, aħna fil-komunikazzjoni għadna u koll li se jkun hemm passi leġislattivi ġodda. U nixtieq nitkellem mod partikolari fuq komunikazzjoni ta' ġestjoni tal-frontiera tal-aħħar ta' sena biex nitkellmu fuq il-sistema ta' eh, gwardja tal-kosta il-regolament eh, Frontex, specialment fil-qasam tar ritorn un bat revizjoni tal-regolament Dublin li se jasal f'Marzu fl-imkien ma skema fuq il-resettlement li tal-digit mitluba mill-Komitat Libe l-ġemad li għaddit. E, pakket tal-migrazzjoni illegali u anki revizjoni tal-Blue Card f'Marzu un bat fl-aħħar aġġornament tal-istraċeġija fuq it-traffikar tal-bnedmin. Dana jiġi barra mill-miżuri li prezentajt il-ġimgħa d-dieħla fil-Kumitat Libe, il-ġimgħa li għaddiet, skużawni, illi huma l-lista Ewropea tal-pajjiżi siguri, il-mekanizmu ta' relokazzjoni u l-pjantazzjoni għal ritorn Aħna qed nipproponu pakket komprensiv, ġenerali komprensiv li se jżomna okkupati fi xhur li ġejjin. U jiena nappoġġa norbot fuq l-appoġġ tal-Parlament fuq dawn il-miżuri, intkom dejjem kontu proattivi ħafna anki fil-ewwel miżuri li ħadna u nortu fuqkom biex tkomplu f'din id-direzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Muxel, jiena żgur li se jkun hemm ħafna mistoqsijiet fuq dan. Kif għaddan huwa din hija komunikazzjoni importanti ħafna li qed tippreżenta ir-reazzjoni tagħna urġenti inizjali. U nibda issa billi nistaqsi fil-risposta tijak eventuali biex tajdinna daqxajn iktar informazzjoni fuq il-hotspots. Din hija l-iktar ħaġa waħda mill-iktar fajt importanti bħala reazzjoni kritika u jena żgur li il-kollegi jaqblu miegħi illi anki jekk din il-proposta ġiet mill-Kummissjoni f'April Mejju, eh, rġana tkellimna fuq f'Lulju u hemm eh, vojt. Jekk aħna bħala membri kellna nikkomunikaw mal-ċittadini u mal-partit interessati kif dan se jiġri ma nafux ta' ngħidu. E, e, qed nitkellem fuq istrumenti tal-budget u kif se jiġu e, imwaqfa il-hotspots ma nafux fej, nafu sempliciment fej se jkunu fl-Italja, imma kien ħarsu lejn il-Greċa u zoni potenzjali oħrajn għanna bżon ta' iktar dettal. Nirringrazzjak anki tal-li tkellim fil-qosor għax tejna biex ikona diskussjoni iktar imqajma, pero għanna bżon ta' iktar informazzjoni fuq dan il qasam partikolari. U bat nadissa għal-membri jiena zgur li għandhom mistoqsijiet fuq dan l-aspetti u aspetti oħrajn. U nibdew b'ċeċilja. Wikstrom. Grazzi ħafna u grazzi anke l komissjoni tal-li tatna l-punti prinċipali tal-komunikazzjoni dal-ħodu. Bla dubju, dak li għanna bżon l-Europa l-lum hija illi iżid miżuri biex tiżgura illi l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea jistaw jagħmlu ġestjoni tal-isfidi kollha. U rridu niftakru koll li dawn l-isfidi eh, qegħdin qudiemna flimkien u rridu anki nindirizzawhom konġuntament. U jien għal daqstant nappoġġa il-punti tal-komunikazzjoni tal-Komissjoni, tal ehm, anki jekk jide jekk nifhem illi ħafna minnhom mhumiex biżejjed. Jiena però nifhem illi hemm bżonn illi l-istati membri riluttanti li mhumiex qegħdin jaħdmu biżejjed e, e, illi jibdew jaħdmu dinja l-iktar priorità importanti biex inkunu kredibbli. U fl-aħħar jiena naħseb illi dak li għandna bżonn fi żmien twil huwa li jkollna dibattitu iktar strutturati e fondamentali fuq ir-responsabilitajiet tal-Unjoni Ewropea, tal-Aġenziji tagħha u fuq il-miżuri kollha tal-budget li hemm bżonn biex inkunu nistgħu inkopru il- e, il-ħidma kollha tal-aġenziji. Dejjem ngħidu ħana dik l-aġenzija u l-oħra tittamel iktar, però jdu anki intuhom mill fondi Pratikament il-aġenziji kollha illi semmejna għandhom ftit personal u għandhom ftit fondi. U dan ma nistawx insolbuħ sempliciment billi nżidu e, e, l-ispiża fuq livell Ewropew, għax nħodu attenti bil-flus kif nofqu l-flus tal-ċittadini. Aħna għanna bżon ta' e, li u naħsbu mill-ġdid responsabilitajiet tal-Istati membri tal-Unjoni u anki trasferiment kemm ta' responsabilitajiet u ta' risorsi mill-livell nazzjonali għal livell Ewropew. Jiena personalment konvinta illi dan jista jgħin biex inkunu iktar effettivi u fl-aħħar mill-aħħar mbagħad jagħtina riżultati aħjar. U ibaxxi anki l-ispiża fuq il-level ta' ċittadini. Imma biex dan jiġri, irridu aħna eh, nħarsu lejn il-kwistjoni fondamentali jekk l-Istati membri jew jekk l-Unjoni għandix tieħu responsabilità għal kontroll ta' frontieri esterni u tas sistema ta' eżi fl-Europa. Għal daqstant, jiena nilqa ħafna l-ambizjoni minnaħ tal-Kummissjoni li ti proponi mandat ħafna iktar estis għal Frontex qabel Deċembru ta' din is-sena, pero jiena naħseb ukoll illi l-istess se jkun hemm bżonn u diġà huwa bżon jus għal EASO. U bħala konklużjoni jiena ninnota li l komissjoni qed tipproponi illi tagħti 17 miljun ta' euro għal Serbja u Macedonia. Jiena naqbel illi għandna nappoġġawhom dawn il-pajjiżi fl-isfidi enormi li għandhom dimum. u eh, anki imħabba il-nuqqasijiet eh, tal-istati membri eh, madwarhom illi huma membri tal-Unjoni Ewropea. Però nixtieq nistaqsi jekk il-Kummissjoni hiex konxam mill-fatt li hemm allegazzjonijiet gravi kontra forzi tal-Pulizija u l-autoritajiet fuq it-trattament tal- eh, dawk li jitolbu l-azil u migranti fil-Maċedonja u mod partikolari fis-Serbja. Dawn eh, l-allegazzjonijiet huma Eh, u ma deskritti mill-Human Rights Watch, Amnesty International u anke aġenziji rispettati tal-Unjoni Ewropea u għandhom hemm rapporti ta' abuż sistematiku fiżiku u anke hemm ħafna ser uh, minnaħa tal-polizija tal macedonia u tas-Serbja minar ma jiġu kastigati Eh, nuqqas ta' attenzjoni għal minuri mhux akkompanjati eh, u ħafna affarijiet oħra, anki jekk jiena nifhem illi s-Serbja u l-Maċedonja għandhom qudiemhom attwalment sfidi kbar u għandhom bżonn ta' risorsi kbar u jiena nittama li l-Kummissjoni taqbel illi m'għandekx bżonn risorsi ulterjuri biex wieħed ma jitraqx jew ma jsawwaċ il-persuni li qed jitolfu l-azil f'pajjiżek. Jiena nittama il il-Kummissjoni se taffaċċa dawn il-kwistjonijiet gravi ħafna fil-fora differenti fuq il-livell l-iktar mal-gvernijiet tal-Maċedonja u tas-Serbja anki fil-kontest tal-konferenza tal-livell li fuq il-Balkani tal-Punent illi se hija programmata għal-ġimma d-dihla fil-Kunsil JHA ta' 8 ta' Ottubru. Dana huwa problema li rridu nafaċċaw. Grazie. Quelio, Carlos. Grazie. Carlos issa? Grazie, Sur President. Jena nishtiq. Nil-għadin il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni. Eh, uh, u eh, dikrazzjoni illi natatinna. Nirringrazzja il-Kommissjoni għax-xogħol tagħhom fuq din il-kwistjoni. Hija evidenti għalina l-koll illi l kummissjoni qed tagħmel biċċa xogħol tajba f'dan il-qasam. flimkien mal-Kunsill. Iżda, il-Kunsill mhuwiex qed jieħu deċiżjonijiet li huma meħtieġa. U kif qalet anka Sinjora Vickstorm, nistenna li l-istati membri jirrispettaw u jimxu ma' deċiżjoni tal-liġi Ewropea anka f'każijiet fejn l-istati membri ma votawx favur il-miżuri tal-Kunsill. Għandi ħames mistoqsijiet li nsaqsi lill kummissjoni L-ewwel ħaġa. Skelmtu fuq il-budget u jiena napprezza dak li ntqal. Jiena nixtaq niftakar li kien hemm il-proposta tal-Parlament fost oħrajn biex ikun hemm l-ispejjeż ta' realokazzjoni għal l-ewwel 14,000 refugjat. Issa aħna qegħdin nagħmlu front loading però u jekk huwa hekk ħajkolna problema jekk ukoll hemm kriżi oħra fil ġejjini għaliex dak li qed nisimgħu f'dan il-punti. Ma rrid nitkellmu fuq flus ġodda, imma qed nitkellmu fuq l-użu tal-budget u nagħmlu front loading ta' ħafna mill-flus. It-tieni mistoqsija, l-Kommissjoni tkellmet fuq Sirja, fuq Turkija wkoll. Il-Kummissjoni tista' tgħidilna l-istat ta' kooperazzjoni speċjalment ma' Turkija jew sempliċement qegħdin nagħtuhom il-flus aħna. It-tielet mistoqsija tiegħi hija fuq Zalin u Dublin. Naħseb illi huwa ta' konsens illi Dublin irid jinbidel. Mela, jiena qed nitlob lill-Kummissjoni biex isiru trasferimenti li Greċja dawn is-sitt xhur. Il-Kummissjoni qed tistenna li l-pressjoni ħaton tonqos dawn is-sitt xhur jew qiegħda tistenna li ħajkun hemm is-solidità li ħaton tonqos dawn is-sitt xhur li ġejjin. Ir-raba mistoqsija tiegħi hija fuq il-movimenti sekondarji, ċaqliq sekondarju ili nejta tal ċertu zmin illi dawn it-tip ta' movimenti huma elementi ewlenin sabiex niġielu din il-kriżi. Skont il-dokumenti tal-Konsil, tlet aġenziji edin jamlu studju fuq dan iċaqli eh, sekondarju. Il-Komissjoni tista' tgħidilna meta qed nistennew li jkollna xi aħbar fuq dan istudju. L-aħħar mistoqsija tiegħi hija fuq il-mekkaniżmu ġdid eh, ta' Schengen. Il-Kummissjoni diġà bdiet tuża il-mekkaniżmu ta' evoluzzjoni B'dan il-mekanizmu, kwistjonijiet pal implementazzjoni ta' deċiżjonijiet bil-miktub, ir-rispett ta' drittijiet fundamentali ta' refuġjati u l-konformità mal-ambitu ta' Schengen kollha qegħdin jiġi evalwati l-Kummissjoni qegħdin qiegħda tuża l-għodat li huma disponibbli. Grazzi, grazzi ħafna isa Malin Bjork. Grazzi. Jiena forsi minix daqshekk pozittiva daqs il-kellima ta' qabli. Jiena għandi ħafna tħassib. Qegħdin nadattaw wis għal dawk li stati membri li mhumiex qegħdin jaqblu magħna u dan mhuwiex lan tagħna. Aħna ma rridux inħarsu lejn l-inqasafajt komuni imma rridu naraw kif l-Europa tista' tagħti aktar kontribuzzjoni sabiex tilqa aktar refuġjati u din tista' ssir b'mod kollettiv u jekk hemm ċertu partijiet li mhumiex qed jaqblu, mela allura ma jidħlux fiha, rridu naraw kif ħanamlu aktar fil-kriżi tar refuġjati. Meta tnaqra l-komunikazzjoni tal-Kommissjoni, qed nara li hemm xi ħaġa nieqsa mhijiex fuq miex għal-refugjati u iktar kontra refugjati kif għan waqfuhom mill-li jaslu. U dan mandux ikun lantana. Għalek, naseb il-Frontex u l-Europol fejn ħafna t-tini differenti, imma naseb din miex għat timxi tajjeb imma solidarieta li għat juru n-nis fl-Europa u l-Europa li n-nis jishtiqu jaraw fl-ħam l-ħar memxen fuq il-mezzi legali għal refugġati għal dok li għetti t-tifu l-azilu għanka fuq Dublin. Ġifiri jek għan imxu b-mot iktar repetittiv miflok manħarsu lejn it-tipi ta' azil biex noħorġu minn Dublin, mela l-għura sejn fil-direzzjoni il ħazina Għetna rawan anka għetni fuq it-traffikar għalix memx mezzi legali ta' dawn li għadin jitolbu l-azilu. Allora għati jitolbu il-traffikanti għal dawn il-missjonijiet ta' CSDP. U eh, għat naħsbu illi jek nwaqfu traffikanti għan nisolvu din il-krizi. Naħseb din miġ vera, pero jina nishtiq nistaqsi l-Kommissjoni. Meta għedin tejdu li fissi ċur li ġejjin għedin taħsbu l-nkun nistaw nibgħatu xi l lura li Greċja. 357,000 refuġat waslu fil-Greċja dan l-aħħar u n-numru ta' żil huwa verament żgħir. Ġifieri f xhur ħanġu nibgħatu n l lura fil-Greċja, naħseb li totalment huwa responsabbli, sempliċement qegħdin naħsbu fuqha. E, Umbat meta nitkellmu fuq l-Ungerija, l-opinjoni tiegħi hija li aħna għandna nisospendu lill-Ungerija minn Dublin li tibat il-persuni lura mill-Izvezja f'pajjiżi ġifiri ma naħsibx illi nkunu qegħdin naħsbu fuq id-drittijiet fundamentali ta' dawn ir-refuġjati. Allura l-mistoqsija tiegħi lill-Kummissjoni kif qegħdin taħsbu li ħa noħorġu minn Dublin u kif ħa navvanzaw dawn iż-żewġ eh, aġendi fl-istess ħin għaliex inkella ħan nidħlu f'sitwazzjoni verament diffiċli. Grazzi ħafna, eh, jiena la' il-lista għalix għanna ħafna mistoqsijiet dettaljati fuq dan il-punt u jiena nixtieq li jkun hemm eh, tweġibiet dettaljati wkoll minn ħata kummissjoni. Issa, kummissjoni tixtieq twieġeb għaw xaħat ieħor li jixtieq jitkellem ansi għalissa qabel ma nagħlaq il-lista. Le, mela. Issa, Katrina Ċiniċi. Umbat l-lista tiġi maluqa. Jena nista' natweġi b'detalja ta' mill-Kommissjoni. Umbat għandna punti ħor fuq Schengen wara dan. Mela, grazzi ħafna l kollegi Is-Sur Kirkol. Grazzi ħafna President. Jiena ħanitkellem fil-qosor ħafna u nittama l nżomma l-punt. Jiena ovvjament eh, kontent ħafna bil-impentana għal-rizorsi specialment għal Frontex imma anka għal Europol smajna mill-direttur tal-Europol dan l-aħħar fil-fatt fuq il-kwestjonijiet illi hemm fuq l-Europol. U jien ma naqbilx mal-aħħar kellima għaliex naħseb li huwa verament importanti illi l-elementi kriminali illi qegħdin jisfruttaw dawn il-persuni, dawn il-migranti, irridu niġildulhom b'mod effettiv. Allura irtikolna Europol aktar b'saħħitha u eh, mod partikolari Europol li tħares ir-rwol ta' koordinazzjoni fil-pulizija postijiet differenti. Ġifjek jek ninforzaw l-affarijiet mela l-Europol ikolla eh, tamir tajjeb biex mhux biss eh, tressaq l-attenzjoni tal-awtoritajiet imma anka ta' informazzjoni lilna. Mela, għalhekk jiena toġobna ħafna li kunem aktar rizorsi f'dan il-qasam. Issa, sabi ħafna naraw l-affarijiet kollha l-affarijiet kollha qed naraw fuq din dan id-dokument fuq miljuni ta' euro fuq dan il-qasam u fuq ieħor, iżda jiena naħseb li għandna bżon ċertu segregazzjoni. Il-flus li qegħdin nawtorizzaw jew nixtiequ nawtorizzaw. Irdu nkunu ċerti li dan il-flus dawn il-flus ħajntefqu b'mod adekwat li mhumiex se jmorru x'imkien ieħor, irridu naqodu attenti li dan dawn il-flus imorru għallan il-nishtiqu li imorru l-jom. ħafna drabi ikunem eh, programmi finanzjarji fl-Europa u nindunaw li l-flus għazbis intefqu li verament jgħat għal-mistija, jew inkella l-kontabilità u trasparenza tkun nieqsa mill-użu tal-flus. Eh, allura din hija ħaġa suspettuża u għalhekk jiena verament inkun interessat, eh, Sur President, li aħna verament noqogħdu attenti u nirċivu rapporti fuq l-użu tal-flus u kif qed jiġi tiġi jiġi mqassam dan il-flus. Grazzi Peter Niedermüller. Grazzi ħafna, Sur President, tlet ehm, kummenti ostra. Jiena naqbel ma' Sur Kirkob. Aħna irrid ikollna trasparenza assoluta meta nużaw dawn il-flus huwa mont kbir u naħseb illi minn qed ħala 16 jiridu dawn in-nies jiridu jkunu jafu kif qed jintefqu dawn il-flus. U għalhekk naħseb dan huwa aspett importanti ħafna. It-tieni punt. Naħseb hemm bżonn tajnuna immedjata f'dan il-proċess kollu ta' realokazzjoni fl-operazzjonijiet tal-Frontex ukoll. Imma naħseb illi jrid ikollna eh, perspettiva fuq meda twila ta' żmien anka mm, qed nitkellmu fuq affarijiet budgetarji u jiena nixtieq insaqsi hawnhekk se jiġri mbagħad bl-integrazzjoni u eh, il-fondi u l-flus sabiex ikun hemm integrazzjoni, proċess ta' integrazzjoni ta' suċċess. Mhux biss qed nitkellmu li indaħlu r refuġjati fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi Ewropej, imma rridu naraw se jiġri lilhom wara li eh, nidħlu f'dan il-proċess. Għalhekk nistaqsi lill-Kummissjoni ħajkun hemm aktar affarijiet veġitarji biex ikun hemm suċċess iktar fl-integrazzjoni. Mbagħad eh, l-aħħar punt eh, aħna qed nitkellmu fuq eh, politika Ewropea. Ma nafu li li stati membri li qalu b'mod pubbliku li mhumiex ħajkunu parti minn din il-politika komuni fl-Ewropa. Allura x'taħseb il-Kommissjoni fuq il-lajnuna finanzjarja u l-appoġġ finanzjarju lil dawn l-istati membri illi għal darbora ikollnejt li għamlu sqarrija pubblika li mhumiex ħajkunu parti minn eh, din il-politika r-refuġjati u l-migrazzjoni fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Issa, Birgit Sippel issa. Grazzi, President. Ħafna affarijiet diġà ehm, ġew msemmija u kien hemm ħafna mistoqsijiet fuq eh, Dublin. Però xtaqt nsemmi żewġ punti jew tlieta oħra. Jiena ehm, smajt dak li għalit il komissjoni li ħajħuġu bi proposta fuq il-reviżjoni tal-Regolament ta' Dublin. Naħseb dan huwa l-ewwel pass għaliex eh, fil-fatt ehm, għandna l-hotspots li jridu jiġu użati għal kull refuġjat u dawn jridu jiġu reġistrati kollha u jiġu riallokati. Jiena nixtieq nkun naf ukoll fuq il-miżura tal-resettlement. Iva, vera, traffikanti, edin jamlu negozju doppju, edin jamlu ħafna weddit l-personi li għatma u l-kriterji biex eh, jitħlu taħt sistema ta' zil, allora jihdu l-om il-flus, għal xejn. Mbatt però hemm dak il-personi li verament għandhom bżonn tajnuna u jieħu l-kriterji biex jitolbu għall-azil u huma eh, jitolbu lajnuna li traffikanti għalix mem nabda mod ieħor biex jitolbu għal azil. Allora rridu nsibu modi, mezzi oħrajn aktar sikuri għal azil. Jiena nixtieq nisma' minna tal kummissjoni speċjalment anka minna tal l-Istati membri. Meta nitkellmu fuq mezzi legali wkoll għall-impjieg, jiena għandi tħassib u għet nitkellmu fuq verżjoni ġdida tal-Blue Card għaliex Iva, sati membri għandhom bżonn tal-migrazzjoni u l impiegu naħseb, però li sati membri kollha kemm huma għandhom bżonn dan. Għanna bżonn ukoll ta' akademiċi, ġifiri għalfejn għandna se nitkellmu biss fuq kwistjonijiet problematiċi bħal din tal-blue card, per eżempju, għal set nitkellmu fuqa. Umbat, nishtiq nitkellem ukoll fuq il-flus ħajn tafuq. Ma' affarijiet differenti fuq Turkija u anka fuq il-fond għall-Afrika parti minn dawn il-flus li natawlu dawn il-pajjiżi għandhom jintużaw biex ikun hemm il-kontrolli fil-frontiera. Mela allura l-mistoqsija tiegħi jekk fuq l-flus fuq il-kontrolli ta' frontiera, kif ħajwaqaf ir-rotot tal-migrazzjoni? Din xi ħaġa li jiena mhix qed nifhem u forsi l-Kummissjoni tista' tirreferi għal dan il-punt ukoll. Grazzi. Grazzi, jiena nafri mandiċ nitkellem fuq il-prezentazzjoni tal-kollegi, imma ikolli najt illi naqbel illi miex taqbel din il-prezentazzjoni tal-blue card u koll, jena naqbel miak anka din kwistjoni tal-blue card mal-pakket ta' sitt xhur. Nixtieq insaqsi lill-Komissjoni ġifiri għal fejn eh, daħaltu għan flimkien dawn. Issa, Anna Gomez. Jena u koll għandil setħassi bħal Cecilia fuq il-trattament tal-polizija tal fil serbia u Maċedonja. Ma naħsibx però li nkunu kredibli mm, jekk nitkellmu biss fuq dawn il-punti ta' Serbia u Maċedonja u ngħidu li dinja parti mill-programmi magħhom. Jekk l-ewwel ħaġa ma nitkellmux mal-Ungerija, dan huwa każ gravi fl-Unjoni Ewropea fejn qegħdin jiksru id-drittijiet tal-bniedem drittijiet tal-bniedem illi insibuha fil-konvenzjoni tar-refuġjati u jiena waħda minn dawk il-persuni illi verament skandalizzata bin-nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni. Għaliex il-Kummissjoni salvagwardja il trattati u eh, dakollu għabba għabbażi artiklu 7. Jiena wkoll ġbun il-mistoqsijiet ta' Carlos ukoll Coelho fuq il-front loading tal-flus biex eh, niġildu din l-emerġenza. Iżda qed nitkelmu fuq ħafna iktar affarijiet mill-flus. Hija koordinazzjoni bażika fih dan l-Unjoni Ewropea. Bejn l-Aġenziji fl-Unjoni Ewropea u mbagħad l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri dak li qed nara huma fett affarijiet verament li huma dajfa mhux biss mill-kunsill, jiġifieri li hemm dal-approċċ li nibatu lura lin-nies, imma ukoll eh, dan huwa dak li rajna mill-aħħar qari tal-istqarrija. Imma rridu naraw ukoll l-affarijiet il-konsegwenzi, l-importanza tal-affarijiet li jridu jittieħdu li jridu jsiru minħabba din l-emerġenza. Dak li eh, rajt mill-Iraq u l-Kurdistan jiena zort dawn il-pajjiżi wara disa xhur mort meta rajt il-kampijiet tal-Yazidis u l-Kristjani anka l-mnennu tal-UNHCR u aġenziji differenti u verament hija illi disa xhur wara li żort dawn il-pajjiżi dawn l-iskejjel hemm dawn il-kampijiet mhumiex qegħdin Eh, jaħdmu. Għalkemm hemm ħafna żgħażagħ, ħafna tfal f'dawn il-kampijiet. U għaluli f'kamp pereżempju ta', ta nis Kristjani fejn hemm 3000 familja illi telqu mill-Ġordan u mit-Turkija qalu illi qegħdin jiġu hemmhekk għaliex m'hemm l-ebda opportunità għal tfal tagħhom ma jistgħux imorru lura lejn djarhom għaliex l-okkupazzjoni tal-ISIS Mosul u zoni oħrajn u m'hemm l-ebda prospettiva tfal tagħhom mal-iskola. Għalhekk din waħda mill-raġunijiet għalfejn jiġu għal kem għanna l-uffiċi tal ekow li għedin jamlu xol tajb ħafna, pero dawn l-uffiċċji mhux qed ikollhom il-fondi għall assistenza ta' żvilupp sabiex jgħinu anke l-iskejjel għalhekk hemm noqqas ta' koordinazzjoni bejn ECO u DEF. Umbat hemm noqqas ta' koordinazzjoni sħiħa bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri li qegħdin hemmhekk li għandhom konsulanti hemmhekk u eh, li jistgħu jagħtu assistenza fl-emerġenzi. U anka qed titkellmu fuq assistenza ta' sigurtà hija din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn jina verament se bil-istati membri il-qedin jgħidu l-ċittadini li aħna qed niġildu l-ISIS imma mhux vera u l-ISIS hija raġuni għalfejn ħafna nies qegħdin jaħarbu minn pajjiżhom u jiexa xi ħaġa li anke qatt tasal sal-Libja. Allura hemm bżonn li jkun hemm koordinazzjoni ta' instrumenti differenti, l-fondi differenti li għandna u jridu nkunu ċerti li din il-koordinazzjoni ssir daw l-ħar disa xhur żgur ma kienx hemm koordinazzjoni. E kif rajt anka f'dawn il-pajjiżi iż-żoni eh, importanti bħal-Irak u l-Kurdistan. Grazzi Kristin issa. Grazzi President. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarni tal-li eh, prezentaw din il-komunikazzjoni imma anka qed turi l-impenn tagħhom biex jipproteġu l-refuġjati. Din hija xi ħaġa li semmit anke mill-kollegi li tkellmu qabli, imma issa verament eh, huwa fidejn l-istati membri sabiex jimpenjaw ruħhom eh, u bla eċċezzjoni anke l-Ungerija Eh, jimxu mal-komunikazzjoni li tatna il-Kommissjoni. Hija xi ħaġa urġenti, il-miżuri ta' reallokazzjoni li diċdejna fuqhom jiġu implementati b'mod eh, mill-aktar fis u bekk ikon l-istabilment ukoll tal-hotspots illi ċertu għadem ċertu diffikultajiet għal-kem drittijiet fundamentali tal-refuġjati rridu nqisu. Nitkellmu wkoll fuq il-mobilizzazzjoni ta' aktar fondi sabiex ngħinu fil-ġestjoni ta' din il-kriżi umanitarja. Għalek, irridu aktar appoġġ mill-UNHCR u anka l-programm dinji ta' l-ikel u l fondi reġjonali anka l-Assirja u għall-Afrika. Dawn il-miżuri kollha jistgħu jkunu eh, fiħħaċi jekk li sati membri kollha jimxu ma' responsabilità taħħa tagħhom u jimxu b'mod maqut biex jagħtu respons min-naħa tagħhom jekk ma nagħmlux dan ħajkun hemm repetizzjoni tal-affarijiet. X'inhu ma l-għodda li huma disponibbli għall-Kummissjoni sabiex jagħtu garanzija li jkun hemm partecipazzjoni tal-Istati membri sabiex ikun hemm solidarjetà. Kif ħankunu ċerti li l-Istati membri ħajm jispettaw il-deċiżjonijiet? Kif itolbu li l-Istati membri li jikkontribwixxu l-fondi l-Afrika, apparti Franza u Spanja? U kif għan izguraw illi l-istati membri li jopponu reallokazzjoni ħa jirċivu il-personi li huma obbligati li jilqaw. Grazzi, issa korrazza bilt. Grazzi, jina wkoll nilqa nil komunikazzjoni tal komissjoni il komissjoni hija verament impenjata sabiex tiġi din il-kriżi ta' refugġati. U anka nitkellem id-deċiżjoni tal-Konsil il-Kommissjoni verament bdew bil-proċedura ta' kontrakt sur ta' liġijiet u nittama li l-Istati membri kollha kemm huma jimplementaw il-pakket ta' żil kif suppost. Aħna għanna regoli, għanna politika komuni, għanna l-mezzi, għalek li sati membri jrid ikollhom irrida politika sabiex jimplementawa. U um, ehm, rizorsi komuni jridu jinataw sabiex nuru solidarieta' u għajnuna li dawk l-istati membri illi toħossu pressjoni kbira li hija mhijiex proporzjonalita. Proporzjonata. Issa, din il-resettlement il-fat li rridu noħorġu baktar mezzi legali. Aħna għanna mezz li huwa legali u sikur iżda mhux qed jiġi użat mill-istati membri. Għalhekk jiena qed insaqsi lill-Kummissjoni jekk forsi tikkonsidrax li tagħmel resettlement mhux biss relokazzjoni sabiex tkun vinkolanti. Jiġifieri xi ħaġa li l-istati membri mhumiex jagħmlu bħalissa u jkun hemm sistema vinkolanti jiena u kol ġabni l-komissjoni tifoka fuq ir-reġistrazzjoni fil-frontiera esterni. Kolla ngħid fil-President li jiena kol naħseb li l-persuni iridu jiġu trattati mot li huwa tajjeb u jekk li stati membri jħossu pressjoni eċċessiva huma għandhom jingħataw lajnuna u jekk ikun hemm ċertu forza eċċessiva din għandha tiġi studjata sewa mill-Kommissjoni u naraw li jekkux qed nimxu mal-leġiżlazzjoni Ewropea. Fuq il-hotspot ukoll jiena għandi l-istess mistoqsijiet bħal Johan. U naħseb ma rridux nibqgħu nkunu osservaturi imma nieħdu azzjoni u kunu apparaturi. U importanti li jkun hemm eh, sim ta' responsabiltajiet bil istati membri biex ma jkunx hemm duplikazzjoni. U nwaqfu l-istati membri milli jkunu irritati u eh, li eh, jaħsbuha bħala tip ta' kontroll imma verament aħna nagħtu appoġġ. Jiena kontenta li hemm anka din em, li hemm anka din l-idea tal-blue card għaliex dan huwa mezz legali u mezz sikur sabiex il-persuni jibdew jaħdmu Anka eh, jekk rifugjati m'għandhomx xidrit għal protezzjoni, eh, xorta waħda dawn in-nies iridu jaħdmu la darba jiġu aċċettati li jaħdmu li jgħixu fl-Ewropa. Nixtieq ngħid ukoll, Sur President, illi jiena nixtieq nikkonsidra eh, l-eroj ta' zmina. Paolo Pezzotti illi mexa l-operazzjoni ma' sikuro li hija operazzjoni militari u hemm ħafna mezzi militari u jekk tħarsu lejn dan il-bastiment f'nofs il-Mediterran jekk inti tkun fuq din id-dajsa, verament tkun kuntenti tara n-Navy Taljana li qed tiġi biex tiġi s-salvak. Dawn ir refuġġjati aħna stess rajnijom bajnejna xiex ġematilu u huma verament ikunu għajjenin u eh, l-unika ħaġa ikollhom l-enerġija li ċabċbu xin jaraw nejvi l-Italja, nejvi Italjana. Eh, allura, kif ħan salvaw l-eluf ta' persuni f'nofs il-Bahar Mediterran? Għat kontu? Għat kontu fil-Bahar Mediterran? f'nofs il-Bahar Mediterran ikun hemm mewġ kbir u jkun hemm eh, operazzjoni sofistikata, eżempju evakwazzjoni medika eh, bil-helikopters li jimxu fuq il-dajsa eh, waqt li tisalvaw jisalvaw lil persuni kull jum. M'hemmx operazzjoni fil-Mediterran. Anka bil-operazzjoni ta' Triton UNF4 u anka n-Navy Taljana, jina ma spiċċajt għaliex jina verament eh, ġbajt ħafna persuni edin imutu. U din dawn l-idejat mhumiex aċċettabbli jekk aħna mhux se nwaqfu it-traffikanti aktar persuna ħajkomplu imutu. U jiena nixtinajt li dan il-moralizmu, il-moralizmu xellugi verament mhuwiex aċċettabbli u l-komunità tal-NGO li tajna magħhom kulħadd Kolla qalu li mingħajr sigurta sigurtà u l-appoġġ u l-loġistika mill naħal militari huma ma jistawx joperaw għalhekk nkella morru salvaw in-nies intom stess. Grazzi, jiena ma nixtiex li il-membri morru kontra l-membri l-oħrajn waqt id-dibattitu. Kulħadd għandu ċans li jgħid dak li jixtieq jgħid. Tajjeb, mela, Debate. Għanna dritt politiku. Jina nista' jkolli dibattitu li mhux parti mill-partit politiku. Jina jina qed ngħidlek li għandek raġun. Immissa Sinjora Bjork tista' twieġeb. Ma Sinjora Korazza kena diskussjonijiet fuq anka mal-Iżvezja. Naħseb illi Alice in Wonderland eh, miex fejn edaj, miex edaj fejn jen. Naf li intom ma taqblux ma l-ideologiji ta' Xelluk, Anna Marija. Miex ħaġa ġdida din, imma il-kollegi tijaj edin fl-istazzjonijiet tal-ferroviji eh, li edin jgħinu l-persuni edin jgħidu r-refugġati. Dawn mummiex il-persuni tijak ġifiri aħna dile daraġa xarugie xorta wahda għatnejnu. Meta nitkellem fuq l-affarijiet militari li ma rridu fil fl-Ewropa, mhux qed nitkellem fuq in-Navy li ma toperax, imma li jiena qed li ma rridx missjonijiet CSDP. Għaliex jiena ma rridx li e, konem e, kriżi refuġati biex jkunem il-militar fil-Mediterran. fil mediterran nixtieq li l-Navy tal-li kunem taħt eh, il-kmand tal-salvagwardi nazzjonali. U dawn din għandha tkun taħt eh, salvagwardi ċivili u hekk għandha tibqa' Sir President, eh, il-Navy taħt il-Ministeru tad difiża ovvjament. U din taqa taħt l-autorità, ma tax fuq xie titkellem. Il-President, Sinjor Korazza, ma tistax tibqa titkellem. Daqsek, nistaw inwaqfu id-diskussjoni hawnhekk, it-tejn li jintom tkellimtu nifqu hawnhekk. Katarina Ċinici. Il-salvagwardi ja parti mill-militar mhijiex parti mill savagwadi ċivili. Jekk jġobkom ifqu, issa Katarina Ċinici l-aħħar kellima issa. Presidente, io... Eh, Grazie. Grazie. Grazzi, aħna fil-fatt, aħna fred nitkellmu fuq il-suġġett tal-immigrazzjoni li vera suġġett diffiċli, delikat li verament nistaw nikritikaw ħafna affarijiet. Aħna nafu wkoll illi smajna dan l-appell għall-istati membri kollha biex ikunu qed jaħdmu b'iktar solidarjetà u jintervenu b'mod konkret ħalli bekk nkun nistgħu insolvu problemi iktar problematiċi tal-immigrazzjoni. Nixtieq ringrazzja lill kommissjoni tal-proposti li prezentaw diġant għal ħafna ġifieri jiena nista' inżomm fil-qosor. Nixtieq nitlob lill-Kummissjoni sabiex ituna aktar ideja preċiża dwar xi ftit mill-punti li inna niddiskutu fil-Parlament Ewropew. Naħseb li dwarhom il-Parlament Ewropew jista' jikkontribwixxi ħalli nidħlu iktar fid-dettal fuqhom daw il-punti ġifieri ir-reviżjoni tar-regolament ta' Dublin u jiena naħseb li hemm suġġetti ieħor li huwa verament ewlieni jekk aħna nixtiequ insolvu l-problema tal-immigrazzjoni niddiskutuha bħala eh, niskutuh bħala suġġett komplet u mhux biss nifukaw fuq l-affarijiet li huma ta' emerġenza ġifieri il-kanali legali ta' immigrazzjoni u dwar dan il-punt jiena naħseb li rridu niddiskutu il-ġlida kontra l-organizzazzjonijiet kriminali li qegħdin imexxu traffikar tal-immigranti. U dwar dan il-punt jiena naħseb illi Frontex, Europol u, u aġenzija oħrajn din jagħmlu verament xogħol siewi għandhom bżonn rifondi u rizorsi ta' importanza u l-enija bżonn ukoll li jkun hemm l-involviment tal-Eurojust u anke kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali. Jena naħseb li dawn huma punti importanti ħafna ħalli ħna nkunu nistgħu niddiskutu b'mod komplet is-suġġett tal-immigrazzjoni apparti minn hekk il-kwistjoni tal-hotspots. Aħna diġà għandna ċertu hotspots fl-Italja dan jista' jkun verament importanti sabiex aħna nelbu u niddiskutu din kwistjoni tal-immigrazzjoni jiena nixtieq nerġa' nitla għal daqsxejn iktar indikazzjonijiet u jina nixtieq nkun naf kif il-hotspots jistgħu fil-fatt jimxu l-qoddim minkejja li għandhom bżonn dawn ir-riżorsi kollha nixtieq nsaqsi lill-Kummissjoni sabiex ta' daqsxejn iktar informazzjoni. Grazzi ħafna kien hemm numru ta' membri li saqsew li Sur Michel mistoqsija dwar kif dawn il-hotspots sur l-ċentri ta' riċezzjoni ħajkunu stabiliti. Jiena nixtieq nerġa' ngħid dak li qed tilkom fil-bidu li ma tantx hemm ħafna bil-miktub minn eh, dwar il-fondi u minn fejn ġibuhom dawn il-flus u kif ħassir il-kooperazzjoni u naraw li fil-fatt il-hotspots ikunu qegħdin isiru b'mod iktar vast. So jekk aħna nixtiequ forsi nerġgħu nitolbuk titkellem dwar dan il-punt min għandu jissumi responsabilta meta l-aġenzini jikkoperaw jitom dawn huma mistoqsijiet li fil-fatt aħna konna mistoqsija ħafna drabi matul dawn is-sitt xhur. Nħalli fidejk għandek biżejjed ħin sabiex twieġeb dawn il-mistoqsijiet jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sur President, fuq il-hotspots, situazzjoni tinbidel il ħin kollu, aħna edin naraw illi fil-fat aħna konna edin l-koordinaw l-azzjoni tal-Aġenzija fuq il-hotspots u aħna bħalissa edin finalizzaw id-dettalji tekniċi dwar ir-rwol tal aġenzija ta differenti u aħna mhux biss um, edin nitkellmu fuq ir-rwol ta' osservatur issa aħna diġarrajna rajna illi hemm ħafna teams tal-Frontex li qed jagħmlu jihdu l-marki ta' swaba, jamlu d-dirk briefing, għanna li għazum u koll li għadin jgħatu u koll bizzjed informazzjoni u briefing fruma għanna ħafna uffiċjali ta' li jasu illi fil-fatt din jaħdmu diġa f'Katania u ħafna din jahmi diġa fil-Greċja u kol f'Prijos, ġifiri l-affarijiet din jimxu b'dan il-mod. Sassa biex natikom tweġiba aktar sistematika nixtieq li natikom dokument u kol dwar flima situazzjoni nisabu eh, kif besib nħorġu l-fond ġifiri dal-waqt għandkom tirċivu dokument dwar situazzjoni zabu fija. Għadna nibdew bil-proċess, rridu nibdew naraw illi naslu sabiex dawn in-nies illi għandhom ikunu relokati jintbatu għal stat membru ieħor ġifieri bħalissa dejjem dan ix-xogħol. Issa dwar il-mistoqsija tas-Sinjura Vixrom dwar il-Macedonia u l-Fajrom. Aħjar ngħid Fajrom biex inkun eżatt. U s-Serbja aħna nafu dak li qed jiġri Eh, f'dawn il-pajjiżi l ċertu uffiċjali tal-pulizija tiġibu ruhom ħażin mal-immigranti. Aħna fil-fatt diġà diskutejna mal-Human Rights Watch din is-sitwazzjoni u aħna ħan indirizzaw dawn il-punti anke fil-laqa ministerjali tal-Balgani tal-Punent li aħna ħajkollna nhar l-erba' fil-Lussemburgu. U dan ħajkun wieħed mill-punti li ħan iddiskutu naturalment aħna irridu nappoġġaw lis serbja u lil fajrom minħabba l-flussi negattivi u l-pressjoni li sabu taħta iżda l-aħjar tweġiba hija li aħna jkollna l-iskema ta' relokazzjoni hawnhekk li tkun qed taħdem tajjeb minħabba li jekk ikun hemm relokazzjoni direttament mill-Greċja u m'għandhomx għalfejn jaqsmu il-fajrom, per eżempju, jew is serbja sabiex jaslu l-Iżvezja, huma jintbatu direttament mill-Greċja lejn l-Iżvezja pereżempju u l-istat membru ieħor. Iżda dan jista' jkollu impatt verament fuq il-flussi. Iżda nkunu realistiċi minħabba li aħna qegħdin naffaċċaw taħlita ta' flussi migratorji mhux biss mill-Eritrea u mis-Sirja ġejjin issa, ħafna nies oħrajn li qegħdin jattu mir-rotta tal-bagani tal-punent, immigranti eh, ekonomiċi dawk li qed ifittxu l-ażil u wkoll minn pajjiżi oħraj mhux mill-Iraq, mill-Eritrea u mis-Sirja biss. Sabiex irġab l-Sur Koelo dwar il-fondi u l-budget ħajkun hemm laqa illi matula ħan iddiskutu dan il-punt wara l-punt ta' Schengen u ħan iddiskutu fid-dettil l-lat tal-budġetarju Iżda l-kollegi żgur li ħaj jkunu jistgħu jispjegalkom fid-dettall aħna kif se noħorġu b'dawn iċ-ċifri. Issa dwar regolament ta' Dublin u l-Greċja, għalfejn periodu ta' sitt xhur din kienet mistoqsija li saqsiet nis-Sinjura Bjork minn perspettiva forsi differenti. Iżda l-istess mistoqsija għalfejn il-Greċja rridu nerġgħu ndaħluha fir-regolament ta' Dublin. Jekk aħna nixtiequ l-iskema tal-relokazzjoni taħdem, aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li nerġgħu nibatu lura n-nies lura lejn il-Greċja. Ek biss tista' taħdem e, sistema, inkella xħajkun l-inċentiv tal-autoritajiet grigi jekk huma ħajkunu barra minn Dublin, ħajkollhom jagħmlu relokazzjoni lejn ċentru u dan ħajisfilhom ħafna flus. Jekk huma ħajkollom il-possibilità li jmorru lura l-Greċja permezz tal-proċedura ta' Dublin, x'ħajkun l-inċentiv? Iżda l-immigranti jekk huma jkunu jafru l-unika mod ta' kif huma jistgħu jaslu pajis ieħor fej jixtiequ jmorru huwa permezz tal-relokazzjoni aħna irridu naraw. U naturalment aħna qegħdin naraw illi dawn in-nies xorta ħajbqgħu jinsistu sabiex jaslu fej jixtiequ pereżempju l-Ġermanja jew kella jgħaddu mill-Lussemburgu jew pajjiżi oħrajn. Aħna nasbu l-dinja parti importanti mis-sistema u jekk nridu nerġgħu ndaħlu l-Greċja fis-sistema ta' Dabna, aħna rridna nżommu ma' eh, numru ta' kondizjonijiet. Kien hemm is-sentenza tal-Qorti ta' Strasburgu eh, li għaltina li rridu nissospendu il-regolament ta' Dublin ġifiri il-Greċja jridu jimplementaw bisħieħ l-aki komunitarju. Trattament tajjeb, ġifiri aħna rridu naħdmu b'mod tajjeb ħafna mal-Greċja ħalina naraw li il-Greċja nerġgħu ndaħluha fis-sistema ta' Dublin. U dan huwa marbut ukoll mal dak li qed jintqal mill-sur Koelho dwar il-ċaqli sekundarju sabiex nevitaw dan it-tip ta' ċaqli għattini darba aħna rridu naraw li naħdmu bis-sistema ta' Dublin. Jek konna sistema li taħdem tajjeb aħna nkun nistgħu naqsu l-inċentivi li n-nies serġgħu jiċċaqalqu mill-istat membru fejn jkunu ntbatu. Ġifieri għandna bżonn li konna trasferimenti tas sistema ta' Dublin li jaħdmu tajjeb. Aħna mexxejna studju bħalissa illi diġawa huwa pubblikat li għazu fil ġimat li ġejjin ukoll ħajħadmu ħafna fuq studju ieħor dwar dan iċ-ċaqli sekondarju u ħajtukom rizultati dal-waqt. Issa dwar il-mekkaniżmu ta' Schengen naħseb li dan u mill-mezzi li nistgħu nużaw sabiex niksbu informazzjoni fuq il-proċeduri ta' ksur dan wara ħjar ta' kif nistgħu naraw illi l-istat membru qiegħed jimplementa daw il-proċeduri ta' ritorn minħabba li aħna qegħdin hemmhekk naħdmu mal-esperti u nistgħu naraw sewwa x'qed jiġri. Il-Kummissjoni bdiet il-proċeduri FDG Home, inħarra tal-pjazza tal-Lussemburgu, għawek. Issa fl-istessin aħna qegħdin naraw li dan il mekanizmu huwa importanti ħafna sabiex nindirizzaw każijiet ta' ksur ta' liġijiet, iżda wkoll li eh, hija okkażjoni sabi sabiex aħna nqablu x'qed issir bejn l-istati membri u kulħadd ikun jista' jitgħallem minn ħaddieħor issa anke dwar is-sistema ta' Schengen fil-rapport li jmiss aħna dal-waqt ħandaħlu il-riżultati ta' evalwazzjoni tal-mekkanizmu ta' Schengen aħna ħan informawkom aħjar dwar dak li ħan għamlu. Il-mekkanizmu li meċi mill-Kummissjoni aħna għan informawkom kemm jista' jkun xed jiġri f'dan ir-rapport. Dak li għalet is Bjork jiena nixtieq ngħid li aħna nabżon pakkett ibbilanċjat kemm jista' jkun mhux biss passaġġi legali għanna bżon. Iżda dan huwa pakket globali li qed niddiskutu. Għadin nitkellmu fuq il-medzi ta' CSTV u aħna nixtiequ li nkomplu għaddejjin insalvaw il-ħajjiet kemm jista' jkun is-sur Kirkhop saqsina fuq il-lat finanzjarju jekk il-finanzi jekk il-riżorsi finanzjarji mhux qed fuq kif suppost inti smajt fuq il-missjoniet ta' salvataċ li aħna fil-fat investejna aktar fil-missjoni ta' Triton u fil-fat tista' influsa l-influs allura investejna u tajjeb ħafna minħabba li kella suċċess din il-missjoni. Aħna din narraw li fil-fatt u importanti li jkun iktar riżorsi li nimplementaw il-hotspots, nżidu l-għajnuna ta' emerġenza li qed nagħtu naħseb li l-aħjar mod ta' kif nonfqu il flus tagħna huwa b'dan Eh, propju b'dan il-mezz, ġifiri lajnuna ta' emerġenza li għedin natu. Ġifiri naħseb li xi ħaġa sewja ħafna li aħna intejbu il-fondi u nżidu il-fondi li qed niddedikaw l-għajnuna ta' emerġenza. Sur Nider Murar saqsini fuq il-flus investiti għal anijiet ta' integrazzjoni iva naf il-punt tal-immigrazzjoni tal-integrazzjoni skużawni huwa punt importanti ħafna rridu naraw li kunem hemm integrazzjoni tajba ħafna ta' dawn l-immigranti fih dan il-programmi nazzjonali l-istati membri diġa din jiddedikaw jallukaw fondi għal programmi ta' integrazzjoni naħseb li fil- għafas multjanwali finanzjeru li jmiss zgur li ħajkun hemm bżonn li aħna nallokaw ċertu fondi għal dan il-għan. Mħabba li din ħad tkun problema kbira għal ġejjini għall-Ewropa. Issa dwar il missosjatijak tiegħek dwar il-kas meta stat membru ma jkunx qed japplika l-akija aħna għalissa ma diġitejniex li nissospendu l-fondi li ċertu stati membri li mhux qed jimplementaw l-akija iżda aħna xtaqna li nimxu bil-proċedura ta' ksur. Aħna qegħdin naraw illi fil-fatt jista' ikun hemm proċeduri ta', ta ksur iżda dan ma jfissirx illi aħna maħniex ħantejbu il-kapaċità ta' riċezzjoni u tal-qoħ. Irridu namlu iktar affarijiet fuq dan. Issa, Sinjor Zippel saqsitni fuq il-resettlement. F'Marzu ta' sena d-dila ħanuħorġu bil-skema permanenti ta' resettlement derku li propju nieqes fl-iskema tagħna. Iżda nixtieq nisaq fuq il-fatt li aħna m'għandniex bażi legali soda resettlement aħna mhux ħanamlu obbligatorja din iżda aħna fil-fatt m'għandniex il-mezzi legali skont it-trattat ħalli nagħmlu dan kif suppost. Għanna bżonn iktar mezzi legali iżda għalina ir-resettlement huwa l-aħjar sistema nistgħu nużaw issa fuq l-immigrazzjoni legali. Għalfejt nużaw biss il-karta l-blu, forsi nistaw nżidu elementi oħrajn fil-pakket u mux biss il-karta l-blu. Il-karta l-blu hija importanti ħafna u hemm ħafna Sirjani li huma kwalifikati u li huma edukati u li sadaw jibbenefikaw mis-sistema tal-karta l-blu. Nixtieq u ngħid najt il-Parlament Ewropew sentejn ilu adotta id-direttiva tal-ħaddima staġjonali. U veru illi aħna irridu nkomplu nisqu ma l-istati membri sabiex jimplementaw din id-direttiva. Iżda naturalment aħna għanna sa marzu sabiex nadottaw dan il-pakket legali u għet nistenna bil-ħirqa li naraw eżattament xtip ta' Rut daħlu aħna mill-budget, aħna ma nistgħux nippon fuq l-istati membri sabiex isitu il-kwoti tal-immigranti li qegħdin jaċċettaw f'pajjiżhom. Issa, issa mistoqsija tas-Sinjura Gomez dwar nuqqas ta' azzjoni fuq l-Ungerija. Jiena nixtieq nisħaq magħkom li aħna ilna naħdmu mal-awtoritajiet tal-Ungerija. Il-Kummissarju Avramopoulos kien emmek propju fl-Ungerija xieġimatejn ilu, aħna qed nħejju itra li ħa nibatu fissem il-DG Home u direttur ġenerali tal-DG Just ukoll dwar numru ta' punti li aħna naħsbu li huma ta' problema fil-leġiżlazzjoni ġdida. Aħna nikkonsultaw me servizzi legali tagħna ħalli nkunu ċerti fuq dak li qegħdin nitolbu, aħna naturalment għandna bżonn li dan ikun tradott bl-Ungeris ġifiri ħaniħdu ftit jien sakemm nibatu din litra iżda sal ta' din il-ġimgħa sa qabel ma tispiċċa din il-ġimgħa ħan nkun nbatnija din litra. Ġifiri dan huwa l-kumment dwar il-leġislazzjoni ġdida fl-Ungerija u lesti nieħdu passi oħrajn jekk ikun meħtieġ. Fuq l-Iraq u e, s-sitwazzjoni fl-Iraq, intom tkellimtu fuq punt importanti ħafna, il ħtieġa li kunem koordinazzjoni tajba bejn l-atturi li huma preżenti u attivi fuq il-post hemm ħafna NGOs, l-ECO u posta organizzazzjoni toħrajn bħal DAFCO u koll li jibom jaħdmu fil periodu itwal ta' żmien. U azzjoni li azzjoni ħad ittieħed mill-Istati Membri. Jiena naħseb Illi din il-ħaġa edha tiġri il-summit ta' Valletta u approva fil-fat l-affarijiet qegħdin jimbidlu. Aħna nafu li għedin investu l-flus minn bastatturi differenti fl-istess borza ħallim bat aħna nkun nistgħu koordinaw aħjar il-fondi tagħna. Sinjora Vodalen, inti għadek kemm u ukoll illi hemm ċertu drittijiet ta' bniedem irridu nirrispettaw dak li għandu x'jaqsam il-hotspots u dawk li għadin jifittxu l-azilu, jina konda xej sorpriz dak li għattinti minħabba li kolli nejt li li għazo l-Frontex u l-esperti ħajkunu għedin emmek jikontrolaw dak li għet fil-gżejjer grigi. U ma ftit teams li ħajkunu prezenti emmek u jaraw illi l-aki komunitarju ikun rispettat, ġifiri l-hotspots huwa okkażjoni eċċellenti sabiex naraw li drittijiet tal-immigranti jkunu rispettati. U aħna rridu naraw kif ehm, dawn in-nies għandhom jimplementaw is-sistema tal-allokazzjoni. Aħna rajna id-dikjarazzjoni ta' stat membru wieħed illi mhuwiex lest illi jimplementa s-sistema tal-allokazzjoni u aħna beħsibna naraw li dan l-istat membru u dim il-qorti tal-Lussemburgu. Hemm stati membri li jastjenu jew votaw kontra. U din hija d-demokrazija, kultant tivvota kontra, iżda kultant trid tara wkoll xista jisir aħna diġa edin naċċettaw kontribuzzjonijiet minn Franza, minn Spanja, per eżempju, anka Danimarka għallu l-esti li investu jatuna ftit kontribuzzjonijiet finanzjar minna. taħħom ġifiri meċin bil-mot il-mot. Naħseb li weġib t-sinjura korrezza bil-dwar il-hotspots u dwar il-resettlement u l-motorway vanina. Naħseb illi għanna nippjanaw kemm jista' jkun dis-sistema grazzi ħafna Sur President naħseb li weġibt mistoqsijiet kollha. Iva, aħna għanna issa ċans il nisimaw nerġaw lill-membri. Nixtieq ngħidlek inti għadek kemmet li aħna għandna komunikazzjoni tal-implementazzjoni li dwar għan itkellmu minn hawn xartiem oħra. Di ħaġa importanti ħafna minħabba li jina u koll għandi din mistoqsija bħal ċertu kollegi oħra li ċertu aġenziji ħajkollhom rwolijiet li ħajkunu differenti wieħed mill-ieħor, ġifri aħna għandna bżonn li konna bil-miktub ħalli nkunu nafu l-kompetenzi kif asmu, per pereżempju, il-Frontex u t-teħid tal-marki ta' swaba, dan huwa eżempju biss. Iżda aħna nridu nkunu nafu kif ħajt qasmu responsabiltajiet fis-sitxur li ġejjin. Forsi tista' twieġeb għad il-mistoqsijan bad naħseb is-Sinjura Sipel xtaqt tkellem. Grazzi ħafna issa dwar il-flus eh, għat-Turkija li ħajna tal turkija sabiex jħarsu l-frontieri. Jiena nixtieq ngħid li aħna ma nistgħux nħaltu dibattitu tal-immigrazzjoni mal-dibattitu dwar id-dritt tal-azil. Il-Kummissjon qalet li dan id-dritt tal-Karta l-Blu huwa tajjeb għal dawn l-immigranti Sirjani li għandhom edukazzjoni għolja u għandhom ħafna kwalifiki iżda dan mhuwiex qed japplika għal nies kollha Sirjani U naturalment, inti jekk, irrelevanti jekk intix eh, gradwat l-Università jew nkella eh, qasbis bistaf tikteb u taqra minħabba li id-dritt tal-azil m'għandux jiddependi fuq il-kwalifiki tiegħek. Grazzi. Amin. Jiena naqbel miegħek l-applikazzjoni għal Blue Card eh, għandha proċedura kompletament differenti e fuq il-migrazzjoni ċirkolari hawnhekk hija situazzjoni inkongrua hemm ħafna Sirjani infatti li huma kwalifikati. Imma e, kif issir il-proċedura e, il-problema. Aħna naturalment ma, naqblu mal-rotot legali. Eh, inti kellek titkellem kol fuq l-implementazzjoni, għaw xaħat li titkellem fuq dawn il-punti qabel ma nat netlop li stur mixul jala. Grazie, President jina naqbel ma dak kienet għetajt s sinjura Sipel mandi xej iktar xnajt fuq dan il-punt. U jina ma naħsibx li dawn iż-żewġ kwistjonijiet jena qed inħallatom. Jena kull ma għattuwa illi wieħed jista' jkollu inġinier Sirjan fi Turkija u jista' jibbenefika mill-blue card minn ma jgħaddi l iskema ta' resettlement jew jista' jkun anki fil-Ġordan jew fl-Eġittu f'dan il-każ is-Sirjan eh, m'għandux mhux qed ngħid li Sirjan se jidħol fl-Ewropa biss eh, fl-istatus ta' rifuġat. Eh, jista' jidħol ukoll bil-Blue Card u l-Blue Card jista' jkollha impatt fuq il-kwistjoni. U naturalment jiena minniex qed inħawad il- E, e, il-migrazzjoni illegali u dritt għal l-istat ta' rifugġat. Fu l kwestjoni tal-flus, għawnek għed niproponu risposta globali, għal dastant fl-Afrika mux bis qed nitkellmu fuq l-eru tal-migrazzjoni, ma anke qed intejbu il-kapacità għal migrazzjoni għax fl-Afrika hemm anki il-kwestjoni tal-ġestjoni tal-frontiera. U minnar u dan inkludi eh, il-kapacità ta' ricezzjoni, kontroll tal-frontieri u anki l-istess ħaġa għal Turkija. Aħna qed nisqu ħafna fuq it-titjib tal-sitwazzjoni fil-kampi ta' rifuġati fit-Turkija, però nixtiequ anki ntejbu il-kapacità tal-awtoritajiet tal-frontiera fit-Turkija il-gwardi tal-frontiera fil turkija qed jagħmlu anki ħafna search and rescue qed jissalvaw ħafna ħajjiet mhux biss minnaħa tal europa f'dan il-parti eh, tal-Mediterran. U grazie ħafna. U fuq il-hotspots hotspot natikom iktar informazzjoni dettaljata fuq fej wasalna il-situazzjoni e qed titjieb attualment, però qed titbiddel kuljum. Kuljum hija differenti u dejjem qegħdin ndaħlu iktar nies u 10 snin, 10 tim oħra jkonna situazzjoni iktar ċara u nkunu nistaw nerġaw niġu fil komitat Libe u niddiskutuh. Grazzi, Sur Michel. Iva, u għasam eh, illi dinamiku ħafna u nirringrazzjak Sur Michel ta' risposti. Eh, Ija ħaġa stramba, ma aħna il- il-mizura tal-budget eh, illi se nivutaw fuqa mhux issa se nivutaw fil-11 u f'nofsinhar neqes 10. U aħna verament għaddejjin qed nirrispettaw il-ħin u sen nitolbu sal istur Michel jgħidin eh, il-prezentazzjoni fuq l-iskambju ta' eh, opinjonijiet fuq il-Schengen. Eh, skambju fuq situazzjoni fuq il-frontier interni fi Schengen. Allora għaddi il mikrofonu l-istur Michel. Ġviri, tajjeb, ma nista nista nitkellem fuq Schengen. Eh, Kazijiet reċenti ta' kontrolli fil-frontier interna, dan ma jfissirx li Schengen spiċċa. U dan huwa punt li nisħafu, nisħafu. Dan huwa previst fil-trattat Schengen. Huwa huwa possibbli kemm għal uh, avvenimenti speċjali G8 u anki fuq e, e, il-tazza ta' dinja tal-futbol, imma anki għal situazzjoniet li jitolbu azzjoni immedjata. Mela, fatti, l-għonet il-Kummissjoni irċevit notifikazzjoni ta' reintroduzzjoni tal-kontrolli interni tal-frontiera mill-Germania fit-13 ta' settembru, l-Austria jumej wara u Slovenia jumej wara. Il-ġimgħa li għaddiet dawn l-istati membri kolla, skont il regolament ġew informati mill-prolungament ta' din is-sitwazzjoni ta', ta estensjoni ta' 20 ġurnata oħra. Dan huwa permess anki skont il-bord eh, Schengen. Iġviri issa għanna eh, kontrolli fil-frontiera fil-Ġermania sa' 15 ta' sa, 12 ta' ottubru, l-Austria sa 15 ta' ottubru u fi Slovenja sa 16 ta' ottubru. Mela skont il-kodiċi ta' Schengen, e, dawn, e, l-Istati membri jistaw jamlu dawn il-kontrolli sa xarej total wara notifika il-komunikazzjoni informat l President Schulz immediatament ta', ta ta' reintroduzzjoni ta' dawn il-kontrolli. L-istess ġurnata li rċevejna notifika ħna batna eh, komunikazzjoni li l-President Schulz spessi informawa. Dawn it-tlet stati membri eh, edin jużaw l-istess raġuni biex jerġaw introduċu il-kontrolli eh, fil-frontiera, ċoħe taddida, taddida gravi għal sikurezza interna. Fl-2013 entkom tafu li aħna għamilna revizjoni tal-kodiċi u il-flussi migratori ma kienux introdotti bħala raġuni biex jiġu introdotti jerġaw il-kontrolli fil-frontieri. Però eh, eh, meta wieħed issi situazzjoni unika li għanna dimna, nista jiġi ġustifikat il-li jieġu jieġu introdotti il-kontrolli fil-frontiera. Eh, Però għandhom ikunu proporzjonali U għal din ir-raġuni il-Komissjoni e pro id-deċidiet fi 23 ta' settembru nar l-erba tifformalizza l-evalwazzjoni ta' situazzjoni. U allura qed nikdbu lill-awtoritajiet tal-Istati ta membri ġa ktibna li tliet stati membri din il-ġimgħa biex nirċevu iktar informazzjoni u biex niżguraw illi il-miżuri huma proporzjonali. la darba umbati inkunu rċevejna il-risposta mill-Istati membri fuq din il-mistoqsija, allora ninformaw l-parlament, noħorġu opinjoni u ninformaw l kunsel u l-Parlament fuq il-rizultat. Pero nishtajnajt, nishtajnajt li dinja bis opinjoni minn naħa tal-Kommissjoni. Aħna mannix kompetenza biex nwaqfu li l-istati membri jamlu dan jekk jidrinna li mhuwiex eh, eh, eh, li mhux qed jirrispettaħ. L-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu hija l-proċedura ta' ksur u morru l-unika ħagġa nistgħu nagħmlu hija li morru l orti ta' lussemburgu Grazzi President. Situazzjoni ċara ħafna jgħid President. Stur Coelho. Grazzi President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Sur Muxel għall-istqarrijiet tiegħu u nixtieq nfakkar illi jina għattu ħafna drabba ħafna drabi fil-komitat illi li taħġa importanti biex il-Schengen jaħdem hija il-fiduċa reċiproka Illi kun hemm bilanċ bejn ir-regoli tal-komunità u l-kompetenzi nazjonali. U e, imħabba dan u kol aħna e, ħelaqna mekanizmu ġdid biex ikun hemm Eh, biex ikun hemm il-possibilità li wieħed jintroduċi anki eh, kontrolli nazzjonali. Però dan l-aħħar rajna illi l-azzjoni tal-Istati membri eh, edin jamlu jisfidaw din il-fiduċa. U allura jekk u Schengen huwa meddet u imħabba li l-Istati membri edin jeddua u mux il-migranti f'dawn il-ġemat li għaddew kena dan il-teddit. Fuq il germania u importanti li najdu illi il-frontieri ma ġewx maluqa. Iva, ġew introdotti l-kontrolli u dinja hemm differenza kbira. il germania mal eċ il-frontieri tagħha lejn ir-rifuġati. L-effetto domino Eh, eh, illi segwa bl-Austria u l slovenia e, F'dan il-kas l-anijiet ma kienu ċari, jena nishtiq nati komment iktar konklużiv fuq il-proċedura, però il-dokumenti tal-gvern ġermanis kienu disponibli bis fil-ġermanis u anki fuq l-Austria mandiċ dokumenti, ma staċ nirċevi dokumenti. Jiena nishtiq namel komment ġenerali, tlet stati membri għalu din l-azzjoni kienet ta' emerġenza u anki sur Muxel tkellem fuq da. Jiena għal stant għandi dawn il-mistoqsijiet x'nistaqsi. L-ewwel il-Ġermanja talbet estensjoni u anki Slovenja u l-Awstrija. Et eh, nistaqsi jekk dawn jekk talbux l-estensjoni. Eh, ġew konsiderati anki eh, mezzi oħrajn bħal mekanizmu ta' protezzjoni tal-hotspots u sur mux Michel jista jatina spiegazzjoniet, kienem uh, eh, impatt fuq il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri, iva, l-Istati membri għandhom dritt jihdu din id-deċizjoni, però iridu jużawa bħala l-aħħar risorsa u għandhom jagħmluha b'mod proporzjonat. Barra minn hekk ir-regolament għal regoli komuni għall introduzzjoni tal-kontrolli interni niċċid nikwota il-migrazzjoni u sim tal-frontiera minn min, min persuni mandiġ tiġi konsidrata bħala teddida għal sikurezza. Dan huwa dokument illi tawni dal-għodu mis-segretarjat. Jena nittamal daqstant li komissjoni ħatkun kauta u tivigila u t-riporta l-inna. U emżon li kunem mazzjoni ċara biex namlu ġestjoni dawn il-flussi fil-frontieri esterni u naqbel. Però rridu nieħdu nieħdu azzjoni biex nafaċaw anki il-ċali intern u anki il-politika ta' ritorn. Il-problemi tal-frontieri interni mumiex u ma sintomu biss. Jiena eh, najt illi eh, Schengen mandux jiġi użat biex eh, bħala skuża għal azzjoni populista u nazjonalista mill-Istati membri. Grazzi tal-mistoqsijiet. Issa Sur Lopez Aguilar. Jiena naħseb li nistaw naqblu mal-tħassib illi eh, għanna din is-sitwazzjoni mingħajr preċedenti fuq il-kriżi ta' refuġata illi fil-fatt miex kriżi ta' rifuġati ma ja kriżi fuq l-idea tal-ċaqliq ħieles bħala element u bħala pilastru bażiku tal-proġett Ewropew. U il-kwistjoni hija x'inhuma il-perspettiva tal-Kummissjoni għallunna ħafna drabi illi se toħroġ eh, brevizjoni ġdida ta' Dublin, tal-regolament Dublin. Il-revizjoni ta' regolament Dublin attuali wara elezzjonijiet e, tal-limna b'din is-sitwazzjoni huma obsolet. Il- responsabilitajiet. Meta niġu għal-ġestjoni tal-bit tal, dak li qed jitolbu għażil individwali u il-soluzzjoni hija li ikonna mekkanizmu permanenti illi biħ bi solidarieta naslu anke għal responsabilità maqsuma. Barra minnek, Nixtieq nkun naf jekk hemmx pjan biex jiġi żgurat illi dawn li kontrolli interni fl-stati membri tal-Unjoni Ewropea jekk dawn il-kontrolli mhumiex se jinqasbu, jinqabżu b'din il-sitwazzjoni ta' emerġenza imħabba il-numru kbir ta' nies li qed jaħarbu minn postijiet ta' gwerra. U t-tret punt nixtieq inkun naf xini l ħar aġġornament tal-tensjonijiet illi seħew bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u l-membri kandidati ċoħe per eżempju bejn l-Ungarija u Serbia. Dawn huma il-punti li jena nishte il-Komissjoni tajdinna biktar dettal fuqom. Grazzi. Signora Corazza Bilt. Grazzi President. Jiena u koll nil-għalfat li l-Komissjoni edha t jekk hemm xabużu tal-kodiċi Schengen Jena nishtiq najt li il-libertà tal-moviment fi Schengen hija waħda mill-ikbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea, hija pilastru tal-integrazzjoni Ewropea u għandha tiġi rispettata mill-Istati membri kollha. Kien hemm konfużjoni f'dak li ġara f'ċerti stati membri li applikaw il-kodiċi ta' Schengen u jiena nilqgħu eh, dan id-dibattitu kif qalet il-Kommissjoni biex niċċaraw illi sissa il-kodiċi Schengen ma ġiex miksur u illi Il-Germania ma l-iċ il-frontiera imma introduċiet mill-ġdid il-kontrolli. U kif għal is-Sur hemm differenza kbira u dan għamluh fil-limiti tal-kodiċi. U jiena kontenta illi il komissjoni qiegħda timmonitorizza l abus u importanti Rajna situazzjoni li ma nistax niġġudika ma jinixtieq il-Kummissjoni tanalizza Per eżempju, il-Kroazja u Serbia kienem rapporti illi bases biss minn wieħed minn dawn l-istati membri ġew ibblokkati u, u aħna ma nistawx naċċettaw illi ikun hemm diskriminazzjoni billi e, n-nis jiġu accettati u le fil-frontiera. U bat fuq jekk irridu li Schengen eh, tkompli teżisti, irridu nikkontrollaw il-frontieri esterni. Mhix kwistjoni ta' repressjoni, operazzjoni tal-pulizija, hija kwistjoni ta' mod disciplinat ta' reġistrazzjoni u li jisiru evalwazzjonijiet individuali u li naplikaw il-prinċipju ta' non-refoulement Jekk ikun hemm incidenti, naturalment hemm bżonn jiġu studjati skont istat ta' dritt u hemm bżonn jinstabu rimedi. Grazzi. Grazzi. Kristin Bonifoy. Grazzi. Jena nishti nerġa nitkellem fuq li hotspots. Jena kelli xi dubbi fuq id-drittijiet fondamentali wara ismih tal-Aġenzija ta' drittijiet fondamentali. U fuq Schengen, dak li huwa importanti u hawnhekk eh, il-futur tal-Unjoni Ewropea tiddependi minna hija il-libertà ta' ċirkolazzjoni fl-Ewropa. Inti għattu li dan huwa pilastru tal-Ewropa, imma li mija l-iktar sovranità iktar importanti, dik Ewropea u dik tal-Istati membri. Illum l-Istati membri jaċċettaw dispozizjonijiet mill-Europa, ma jagħmlu li jridu pratikament memx iktar rispett tal-idea Ewropea u il-fatt li hemm ġerarkija eh, il dispozizjonijiet tal-leġislazzjoni Ewropea għandhom priorità. Inti għat illi memx rispett tal- eh, illi dan huwa biżejjed dawn ir-rimedji ma rridux nagħmlu daqsxejn nieħdu azzjoni iktar qawwija, aħna nistgħu nifmu x'għamlet il-Ġermanja f'dan il-każ speċifiku. Però il-fatt illi issa stat, ċerti stati membri għadhom edin jal u l-frontieri ma, ma jistax jiġi aċċettat specialment meta in isu illi e, l-eluq ta' Schengen jew sospensjoni ta' Schengen mhuwiex previst e, għal raġunijiet ta' migrazzjoni għal dastanti stati membri għandhom jihdu responsabilitajiet tagħhom u japplikaw il-miżuri e, ta' relocation biex dawn il-rifugjati ma jimxux minn pajis għall ieħor għal dastanti ridu namlu mod illi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 Milli li inti, inti allura lek xtaqt nerġa' nsaqsik sabiex terġa' tispjega minħabba ma fimtek sew. Meta inti tkellimt fuq l-organizzazzjoni tal-flussi migratorju toħloq sistema. Inti fil-fatt kellimt li aħna nużaw il-mekkanizmu ta' Dublin u nerġaw ndaħlu l-Greċja fil-sistema ta' Dublin għan ixtiq nkunna faħna fil ima ordni għan imxu. Meħabba li jekk aħna marna xinni xaħna ndaħlu sistema ta' resettlement u tal-politika ta' relokazzjoni. Allura jekk aħna maħnix ħanimxu bordni bċertu ordni dan jista' jkun skandlu kbir u frakas u falliment seħ, Jiena nixtieq nkun naf għal passi li ħanieħdu wieħed wara l-ieħor. Ħalli bekk aħna naraw li dan li ħanamlu ma joħloġ problema oħra minflok ma nsolvu din il-problema mill-perspettiva tal- vizjoni tal-pubbliku kif ukoll għal-kura ta' dawn in-nies li tant għandhom bżonn jingħatawna. Mr. Quilio, eh, Isper Coelho tkellem u ukoll fuq l-estensjoni ta' qed iġri samba fl austria u Slovenia. Aw persona persuna oħra tixtieq titkellem is-Sinjora Mejer. E- e- e- il-mikrofonu fidek. Skużani, President, grazzi tal-li tajtni il-mikrofonu. Nidispieċini wasaltart. Issa, hemm stati membri li ddeċidew jerġgħu jagħmlu kontrolli fil-frontieri biex jiblukkaw dawn il-flussi ta' rifugjati. Anki f'pajjiżi se jsir da u se tagħmel anki pass ieħor se tagħmel elu permanenti tal-frontieri tagħna. Jiena għandi xi mistoqsijiet x'nagħmel. Il kontrolli ma jistawx ikunu iktar minn xarejn skont il-proċedura Schengen. Jiena għal daqstant nistaqsi, x'inhuma il possibilitaj xi possibilitaj għandhom l-istati membri biex ikunu jistaw ikontrollaw il-frontieri wara xarej, wara li għaddu dawn ix-xarej. Umbat, meta ikunem, meta isseħ situazzjoni tal-artikolu 26, ċoħe illi wieħed jista' jikkontrolla għal dawn ix-xhur. Meta jista' jiġi applikat dan l-artikolu? Grazzi. E Sur Coelho eh, talab ukoll jekk din l-estensjoni jista' tiġi applikata għal Slovenja u għal Klaustria. Però jien nixtieq jiena nixtieq nifhem x'inhi din l-estensjoni għax inti tkellimt ukoll fuq il-proċeduri eh, taksuru li tmur il-qorti nixtieq nkun nafx xi tfisser di jekk dan huwiex proċess kontinu aparti dak li ġara qabel. E din l-opinjoni ħati prova tispiega din is-sitwazzjoni jiena kurjus. E, e, il-mikrofonu fidek, sur Bushel. Grazzi, President. L-għonet aħna nix intenzjoni mor l-orti sakemm jiġi provat l-istat membru et jikser il-kodiċi ta' Schengen tal-frontieri u aħna ma nikonsidrawx illi lebda wieħed minn dawn it-tliet pajjiżi qegħdin jiksru il-kodiċi. il kodici il kodiċi Però et nitolbu biex jituna aktar informazzjoni, ktibnilom eh, biex eh, eh, fuq il-proporzjonalità tal-miżuri li ħadu. U kif qal il sur Koelio u għandu raġun, aħna għanna verament dak li naqblu ma dak li ġi espress fil-kumitat, aħna aħna nifmu li Schengen għandu jiġi protett u rridu nizguraw li Schengen tiġi rispettata bħala kodiċi E, e, nifmu li l-situazzjoni hija unika fl-istorja tagħna u kif għadna il-frontieri ma ġewx maluqin. Kull ma għamlu reġaw daħlu il-verifiki, però l-migranti setaw jaqsmuhom kemm fil-frontieri, kemm fil-Ġermanja, fl austria u fl slovenia Issa fuq il-kwistjoni jekk kien xem miżuri oħrajn mitluba mill-autoritajiet bħala il mekanizmu ta' protezzjoni tal-hotspot. Sissa lebda wieħed minn dawn eh, l-istati introduċew dawn il-mekanizmu il-hotspot huwa strument li huwa iktar ġust għal kontroll tal-frontieri esterni u għax din hija kompetenza ta' Frontex u Frontex m'għandix tidħol fil-frontieri interni anki, anki le jazo. Però l-Austria u l-Germania talbu għal xi assistenza ta' emerġenza imħabba illi eh, għandhom numri kbar u dimom ta' flussi. Eh, eh, Għal-stant mux l-Greċja u l-Italja bis li għed jibbenefikaw minn din l-assistenza, manki l-Austria diġa talbu il-flus u hemm talba pendenti minnaħa tagħhom u anki minnaħa tal-Ġermanja. U aħna qegħdin ħarsu lejn il-possibilità li nistgħu nappoġġaw dawn l ustati membri meta wieħed is situazzjoni li għandhom qudiemhom ħabban dawn in-numri ta' migranti. Nixtieq nerġa' nisħa fuq il fat li dan il-rintroduzzjoni tal- ta' dawn il-verifiku huma l-aħħar risorsa Eja, miżura proporzjonali però l-aħħar U naturalment ridu anki nikkonsidraw il-kwestjoni tal-movimenti sekundarji u il-kwestjoni tal-ritorn. Għalhekk jiena semmejt il- eh, l-implementazzjoni ta' Dublin l nibatu l-ura l-persuni minn fejn huma ġejjin U Sur Lopez Aguilar għandu raġuni li għamel ir-rabta bejn il-kodiċi tal-frontieri eh, ta' Schengen u Dublin u l-fatti li Dublin għandu jaħdem għax it-nej jaħdmu fl-imkien. Irridu aħna eh, namlu revizjoni ta' Dublin u nirranġaw biex l-istati membri ma jiprovawx jisibu skuza fil-kodiċi ta' Schengen eh, biex jirsolvu problema li huwa verament problema ta' Dublin. Issa fuq il-kwistjoni tal-monitoraċ E Signora Korazza Beltiva aħna qed nagħmlu monitoraġġ mill-qrib ta' dak li qed jiġri f'dawn it-tliet stati membri u malli aħna ikollna e, risposta tal-istati membri aħna se noħorġu l-opinjoni minnu fih fuq il-proporzjonalità ta' l-miżuri u naturalment se nibatuha din l-opinjoni l-Parlament u l-Kunsill. Fuq e, il-mistoqsija ta' Sinjora Dallon, l-istati membri għadhom stat sovran fuq il-frontieri tagħhom. Naturalment naħħejna l-frontieri interni, però il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea e, f'dan il-każ eh, huwa debattibbli, u mhux faċli, rridu nimxu pass pass hawnhekk u għalhekk qabel l-aħħar ta' sena aħna se nippreżentaw komunikazzjoni ġdida fuq il-frontieri esterni fuq il-sistemi tal-gwardjani tal-frontiera tal-Europa tal europa biex il- frontiera esterna ma tkunx biss responsabilità nazzjonali ma anke responsabilità tal-Unjoni Ewropea maqsuma. U fuq il-frontieri interni hemm il-kodiċi ta' Schengen illi qed jillimita b'mod ċar il-possibilità tal-Istati membri illi jagħmlu li jridu. U dan nipprovu nużaw kemm jista' jkun. Jiena naqbel ma l-evalwazzjoni tiegħek li m'għandniex nagħlqu l-frontieri, din mhijiex soluzzjoni, infatti. Fuq fuq il-mistoqsija ta' signora Papagazu Sundra, e, skużani li pronunċajt ismek ħażin, kollox għandu jimxi fl-istess ritmu. Għanna aħna nintroduċu l-hotspots, nibdew il-relokazzjoni u nibżow Dublin, nużaw Dublin b'moċira biex eh, namlu ġestjoni tal-moviment sekundarju. Ek na namluħ mod konvinċenti, ikun hemm għas bżonn li l austria u l germania u Slovenia jamlu verifiki interni. Għaliex il-persuni se jiġu rilokati u jkun u jkun proċess disciplinat. Bħalissa għaddejjin minn proċess mingħajr kontroll. Aħna m'għandniex kontroll fuq l-influssi fl-Unjoni Ewropea u bl-iskema ta' relokazzjoni u dak li għandu xjabel. Relokazzjoni għandu jimxi flimkien mal hotspots u ma pratikament żewġ faċċati tal-żewġ facċati faċċati tal-istess munita. Fuq il-mistoqsija ta' Sinjora Meyer, xtejżri wara xarej. Wara xarej, normalment, għandhom eh, iwaqfuhom il-verifiki interni fil-frontiera. Però għandhom anki għandhom anki xarajn oħra ta' ta' teddida prevista u jistaw jużaw u jħor biex ikun jistaw jamlu estensjoni tal-verifika interna. Naturalment anki hawnhekk jiridu nillimitaw dan l-użu u rridu nizguraw il mizuri mu proporzjonali. Ma sissa aħna manna lebda indikazzjoni minn dawn l-istati membri li għandhom intenzjoni jużaw dawn l-istrumenti. U illi f'dan il-periodu ta' xarej il-sistema ta' relokazzjoni tkun diġa daħlet u illi inkunu inkunu diġa għamilna ġestjoni tajba tal-flussi migratorji fl-Unjoni Ewropea u għal daqstant il-bżon eh, għal eh, kontrolli interni ma jkunx hemm tal bżonnhom. Grazzi, Sur Buxel. Hemm xi kollegi illi jixtiequ jagħmlu mistoqsija supplementari din dan huwa dibattitu fuq Schengen, dawk li forsi waslu tard li jixtiequ jagħmlu mistoqsija oħra. Tanja Fajon. E, Sur Muxel, nitema li inti għalik tajjeb li tamel mistoqsija oħrajn. Grazzi ħafna, dispjaċini li ġejtat jiena għalek eh, eh, nishtiq nitkellem għax jiena membru minn Slovenja u jiena ma segwejt dak li inti għat qabel u jiena nishtiqek ti konferma illi inti qed li m'hemmx bħalissa sospensjoni ta' Schengen illi inti qed titlob kjarifika ulterjuri biex eh, tiżgura illi l-miżura hija proporzjonali u xirqa. Tista' tispjega da xejn iktar biex inkun nista' nifhem x'inhuma l-passi ulterjuri u jekk u meta inti qed tistenna li tirċevi l-risposti tal-autoritajiet. Jiena, infatti, eh, jiena għal dan id-dibattitu kont prevedejt iktar ħin għax huwa importanti. il e, sinjora Bjorg hemm ukoll tixtieq titkellem u anki Birgit Siper. Hemm kollegi oħrajn li jixtiequ jitkellmu? Tajjeb, malin. Jiena xtaqt Eh, norbot ma' kollegi li talbu fuq il-hotspots. U nishtiq nistaqsi jena, jekk il-Kummissjoni tixtieq tintroduċi hotspots maluqin jew hotspots miftuħin illi ġifiri li n-nis ikun jistaw jiċalqu fl-Europa għallu illi eh, eh, dan hotspot ta' amidaleza u hotspots maluq. U nishtiq nkun naf kif se jkunu dawn il- kif se jidru dawn il-hotspots. dawn il eh, Jiena nishtiq ngħid illi dan id-dibattitu huwa fuq Schengen, imma s-Sur Muxell huwa ħabib u mhuwiex sejjer jirrifjuta jirrispondik. <laughs> Jiena naħseb illi mhux eh, illi mhux se jirrifjuta. Grazzi. Birgit inti kellek mistoqsija u Schengen le. Signora Meyer. Ah. Grazzi, għan konta minn mistoqsija. Skont il-Komissjoni, meta nitkellmu fuq l-artikolu 26 tal-kodiċi Schengen, illi wieħed jista' introduċi l-kontrolli għal sitt xhur. Nixtieq risposta fuq dan. Grazzi. Anki Signora Dalli. Mr. Michel, because at one point you said that the three countries, Germany, Austria and Slovenia, the reasons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 Thank Mr. Michel. I promise that's the end. Can I just clarify my... Mela, nishtiq niċċara ftit il-mistoqsija fuq il-proċeduri interni u anka li din tkun l-aħħar alternativa l-meta jkun hemm iksur. Xtaqt nkun naf jekk l-opinjoni jiexu tikkarifika wkoll il-kwistjoni tal-estensjoni li qed tiżata mill-istati membri dan huwa punt illi għandi nixtieq nagħmel. Mela, jek tista forsi twieġeb għal dawn il-punti tal-axħar, dan ikun il-konklużjoni għal dan il-punt. Kulħin tijak, nafri dawn kienu punti addizjonali. Nirringrazzjak. Grazzi, Sir President. Dwar l-estensjoni, fil-fat qed nużaw l-istess argument. Eżatt l-istess. Fli bħal-identifikazzjoni. Jiġifieri, li jkun hemm estensjoni ta' 20 ġurnata. Issa il mistazzjoni ta' Sinja Fajon. Aħna ktibna eh, l-autoritajiet ta' l-Slovenja fuq din il-notifika u għandhom ħames tim sabiex jwieġbu. Jiġifieri, hekk kif ikollna it-tweġiba ikonna din id-data ta' skadenza, ġifiri aħna ħanuħorġu bl-opinjoni u eh, tlabna anka l-informazzjoni eh, fuq il-figuri u l-proporzjonalità ta' deċizjoni. Saqsejna u koll data disponibli fuq l-istret tal-Baltiku u anka s-sigurta u l-impatt fuq il-kontroll tal-frontieri u l-influssi ta' persuni li din jaqsmu dawn il-frontiera, għalhekk aħna qed insaqsu ħafna mistoqsijiet li huma marbutin biex iħarsu il-proporzjonalità tal-miżuri kif ukoll li eh, jiġustifikaw kif eh, saqsit is-sinjura dalli wkoll fuq sigurtà. Ovvjament eh, l-influss migratorju m'għandux ikun raġuni għalfejn indaħlu il-frontiera interni imma meta nħarsu lejn is-sitwazzjoni u l-kapaċità illimitata sabiex tuħosib dawn in-nies u b b'mod tajjeb meta fil-frontira ma kienux ġestjonat tajjeb għaliex kienu ħafna influssi, persuni ħirġin mill-ferroviju, kien hemm daqsxejn taħwit mhux ħażin biex ngħidu hekk. Allura eh, kien hemm kustjonijiet kwistjonijiet ta' nuqqas ta' ordni publika. Umbat, dawn in-nies ukoll eh, huma u ma jitħdux marki ta' swoba tagħhom, mhumiex irreġistrati fl-ewwel pajjiż illi waslu fih. Allura ma nkunx nafu eżattament minn huma dawn il-persuni, għalhekk ma sex ikollok dan is riskju ta' sigurtà għaliex dawn ma ġew skrinjati minn qabel. Pereżempju fil-Ġermanja huwa meħtieġ li jkun hemm xi tip ta' verifika ta' sigurtà u jekk n-nis jaslu minnajr ordni, mal mela jasal ċertu riski, għalek ikun hemm bżonn li tevalwa xinu ma jagħmlu u jekk ix tajem noħbot proporzjonat. Imma din, dan dan riskju u din il-kwistjoni ta' ordni pubblika hija xi ħaġa li ma nistgħux ninsewa, irdu nqogħdu attenti però li tkun proporzjonata. Fuq il-mistoqsija ta' Sinjura Gjork fuq il-hotspots miftuħin, din hija mistoqsija komplikata, din hija hotspot mhux qed nitkellmu fuq hotspot miftuħa jew magħluqa, iżda ħajkun hemm ċertu partijiet li jistgħu jkunu miftuħin jew maluqin. Fil-ħosbos inti kollha kollok operazzjoni tar ritorn għal dawk il-migranti ekonomiċi li m'għandhomx ġiet joqogħdu fl-Ewropa. Issa jekk jiġri dan jista' jkun eh, jisfoġġew eh, f'ċentri maluqin sakemm jistennew. Issa fuq il- kif jilqaw in-nies din għandha tkun faċilità miftuħa u mhux post magħluq bħala faċilità. Imma nies irridu jaċċettaw li jiġu realokati, irridu għalek nikkonvinċu dawn il-persuni li ħajkollhom benefiċċju jekk jiġu realokati minn Greċja u u mhux e, immorru lura. Għalhekk iridu nikkonvinċu dawn il-persuni sabiex um, jimxu minn dawn dan il-reception center. Dan, dan il-ċentru għandu jkun miftuħ, pero imma mbagħad l-operazzjoni tar ritorn jista' jkun hemm ċentri magħluqin. Fuq il-kwistjoni tal-estensjoni possibbli kif għandna f'artiklu 23 tal-protokoll ta' Schengen jina nistan referikom għaljana, tama li wieġib tal-mistoqsijiet kollha. Grazzi ħafna Sur Mushel, grazzi tal-li ċevejt għajdawn il-mistoqsijiet estizi u koll. Prezza ħafna. Grazzi ħafna kollegi għal dawn il-mistoqsi ta' ċellenti u dibattitu tajjeb li kanna dal-ħodu. Issa ħajkon l-votazzjoni fin nofsenar naqsin kwart. Mux possibli li nitkellmu fuq punti oħrajn issa għaliex il-kollegi mhumiex qegħdin hawnhekk biex jagħmlu dan. Għalhekk ehm, nifqu għalissa sal-nofsinhar naqsin kwart għalhekk. Erġgħu kunu hawnhekk nofsinhar naqsin kwart, grazzi.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

U l-lekin,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

Għanna vot elettroniku għalek eh, ċekjaw illi għandkom il-cards ta'kom. colleagues, um, the vote, voting. Kollegi, mela, nistaw nibdew bil-ħin ta' votazzjoni. Kieġabkom l-estu l-cards ta'kom, mela, ħan verifikaw. Um, jekk għaw xaħat li mandux il-card ta' votazzjoni tijaw, jekk kieġabkom għajdulna. Għaw xaħat illi mandux card ta' votazzjoni? Tajjeb, mela. Għanna ħan fuq il-tur tal- um, ta' deċizjoni tal-GHA dwar il-sistema tal-informazzjoni tal-viza, il-VIS, um, rapport uh, ta' iwa Sir Kirkhop, mela niftaħ il-votazzjoni issa. And the vote is closed. Nala il-votazzjoni. Mela għaddit u adottata. Auguri l-Sur Kirkhop. And that is the end of voting time. Thank you, colleagues. Nistaw nalqu il-ħin ta' votazzjoni. Grazie, kollegi. colleagues, we're going to take point four, but I'm just going to wait. Kollegi, ħanaddu għal punt numru ah. erba, pero ħanistanna ftit sakemm jitħal relatur il-kollegi minn DG Budget. Iva, fil-fat diġa edin hawnhekk. Tajjeb, mela nistanna sakemm il-kollega tiegħi il rapporter kun lest. Kollegi, jekk mintom se tibqgħu hawnhekk għall-aħħar punt, punt erba, jekk jogħġobkom oħorġu mill-kamra. Mela, kulħadd qed hawnhekk fuq il-budget il emendat abbozzat jiġifieri punt budgetarju għall-aġenda tal-Ewropa fuq l-immigrazzjoni, punt li tkellimna dwaru, il-punt eh, dwar dawn is-sitt xhur biex ikun hemm deċiżjonijiet budġetarji sabiex insaħħu il-budget għal dawn is-sitt xhur. Fost il-deċiżjonijiet li diskutejna, ir-rapporter fil- il-budget eh, emendat ħaj jitkellem fuq il-krizi tal migrazzjoni u anka l il tal-istrumenti sabiex inkopru l-ispejjeż. Dan bażi tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni sabiex eh, ikun hemm ġestjoni tal-kriżi tar-refuġjati. Mela, nadi l-kelma l-Kummissjoni minnaħa ta' diġi Budget sabiex jagħmlu preżentazzjoni minnaħa tagħhom imbagħad eh, naddu għal-relaturi. Grazzi, President nirringrazzjak għal din l-istadina sabiex niprezenta il-budget emendat u eh, l-istrument ta' mobilizzazzjoni. Kif tafu l-ġimgħa l-oħra l-Kummissjoni adottat komunikazzjoni ehm, biex ġestjonaw il-kriżi tal-immigrazzjoni, hemmhekk kellna ehm, pakket ta' azzjonijiet ġodda li wassal għal 1.7 miljun euro. Dawn tistaw tinqasam 800 miljon mill-2015 u 900 miljon fl-2016. Issa fuq dan 800 miljon għal-2015 diġa qiegħed qudiem il-Parlament u l-Kunsill u il-proposta fuq il-900 miljon għal-2016 u koll ħajkomplu wara għaliex il-Kommissjoni ħa' ta' titral għal-budget emenda tal-2016 fl-ħar ta' ottubru. Irridu nejdu illi dawn il-1.7 miljon eh, ta' azzjonijiet huma xi ħaġa addizzjonali għal dak li konna f'dawn l-aħħar xur wara Mejju anka dal-aħħar Settembru. Issa jekk imorru l-pakket tal-2015 li ħanifoka fuq fil-preżentazzjoni tiegħi eh, mill-800 miljun 401 miljon u inkluż fil-punt tal-budget numru 7 li ġi prezentat l-autorità budgetarja l-biraħ mill-Kommissjoni. Fil-fat il-Vice President Giorgieva mill prezentazzjoni li l-kom f'Kubu u 400 miljon l-400 miljoni fadal fil-fat mandomġ bżon ta' budget eh, emendat għalek dawn manżammewġ fil-budget emendat u abbozzat. l 400 miljon euro u ma maqsumin taħt eh, headings 3 u 4 dawn qed nitkellmu fuq 100 u miljon taħt 3 u 100 eh, miljoni ieħor taħt punt erba. Dan darboħra din mbagħad terġa' tinqasam sabiex eh, kun hemm proposta biex inżidu l-miżuri ta' emerġenza ta' għajf u anka il-fond ta' sigurta' intern fejn ħajkun hemm 100 miljun apparti il-iżida ta' qabel li kienet inkluża u anka ġiet aċċettata fil-budget emendat numru 5. Issa, apparti din iż-żieda ta' 100 miljun euro għal miżuri ta' emerġenza, aħna qed nipproponu wkoll infurzar ta' tliet eh, aġenziji li huma l-aktar konċernati l-Frontex, EASO u l-Europol. Aħna qegħdin nipproponu illi ninforzawhom 120 aġenti ħajkun hemm 60 għal Frontex, 30 għal EASO u 30 għal Europol dawn l-aġenti ħajġu ħajdaħlu sal-aħar ta' din is-sena u mbagħad eh, ħana ħajkollna zida ta' xar paga u dan iwassal għal 1.3 miljun euro. Jiġifieri aħna qegħdin ngħidu nipproponu infurzar ta' 100 miljun u 1.3 Umbat taħt eh, l-inklieta aħna jkun hemm 8 miljun iktar sabiex nżidu l-INI sabiex niprovdu aktar fondi għal eh, fond ta' Sirja, fond madat. Jiġifieri aħna qed nitkellmu fuq 400 miljun tal-proposti skont eh, il-budget amenda numru 7. Issa, kif edna 400 eh, miljon ta' miżuri li ma' proposti apparti il-budget emendat imma jwaslu kol għal azzjonijiet ġodda fil-qasam tal-migrazzjoni. Dawn l-400 miljon jgħaw taħt eh, heading numru 4 u jistaw jgħasmu f'żewġ elementi. L-ewwel ħaġa fil-IPA u fil ini ħajkunem hemm eh, riorientament tal-fondi eżistenti fejn dawn ħajmorru għal zida oħra fil-fond madat ta' Sirja u mbagħad 200 miljun euro zida bħala għajnuna umanitarja. Jiġifieri qed nagħtikom il-lista tal-800 miljun illa ħajkonna, u jiena nixtieq anka ngħidilkom kif finanzjaw dawn it-800 miljun. Mela, l-erba' 100 miljon li għanna fil-budget emendat ħajġi finanzjat dan ġej. 300 miljon taħt heading numru 4 li ħafeħ ħajkun hemm żieda tal-instrument INI. E dawn 300 miljon se jiġu finanzjati mill-marġini taħt heading numru 4. Dan l-istadju aħna għanna marġini taħt taħt il-limitu tal-MFF taħt 308 miljon, ġifiri ħana naqsuħal 300 miljon u ġifiri jibqa 38 miljon pala differenza. Unbat taħt heading numru 3, aħna ma nistawx ninfinanzjaw il-100 ehm, miljon punt 3 kif semmejt aktar kmin, għalix il-marġini għadu mux bizzejiet. Mela, taħt heading numru 3, aħna rajna possibilità li ndaħlu 12 miljun mill-programm tal-ikel u l-alf. Ġifiri daħi kuna hemm professjoni tal-impenji li mhux se jkunu meħtieġa din is-sena. Jiġifieri dawn il-flus jistgħu jitpoġġew minn flok issa għal dawn il-proposti ta' migrazzjoni ġadda. Xorta waħda jibqa' 89.3 miljun u jibqa' marġin taħt il-limitu tal-MFF ta' 23.2 miljun. Jiġifieri jekk aħna ħanimxu ma' dan il-marġini u ħan'aqsuħ sa' zero, aħna xorta waħda rridu nsibu 66.1 miljun sabiex jiġu finanzjati. U għalhekk fil-fatt apparti proposta ta' dan il-budget emendat ħassibu anka proposta sabiex nimmobilizzaw l-istrument ta' flessibilità. Dan l-istrument huwa Eh, huwa wieħed speċjali biex jimxi mar-regolament tal-MFF sabiex jagħtu l-possibilità sabiex jekk il-marġini kollha jiġu użati nimmobilizzaw fondi addizzjonali lilin mill-limitu tal-MFF u għalhekk għandna din il-proposta ta' mobilizzazzjoni biex naslu għal 66.1 miljon u morru il-fuq mill-limitu taħt heading numru 3 għal dan il-xar speċifiku. Mela, dan kien il finanzament tal-DAP. Issa fuq il finanzament tal-400 miljon illi mandom l inklużjoni fil-budget emendat u abbozzat, da mandom zon ta' appropriazzjonijiet budgetari u il-Komissjoni qed tipproponi dan li ġej. 200 miljun ħajjiġu orientati mill-ġdid flipa u fl u eh, dawn imorru iwassal għal aktar zida fil-madat, fil-fond madat ta' Sirja, unbat 200 miljon fil-zida tal-ajnuna umanitarja diħat iġi finanzjata mill-appropriazzjonijiet eżistenti mir-riserva tal-ajnuna ta' emerġenza. Din diġa hija disponibli però palissa edha fir-riserva allura ma jistax ma tistax iġi mobilizzata mingħajr transfer tal-awtorità tal-budget. U għalhekk aħna l-bira ipproponajna sabiex ikun hemm transfer mill-awtorità budgetarja biex ikun hemm ċaqli ta' 170 miljun mill-riserva tagħna għall-għajnuna umanitarja. Dan iwassal għal 25 miljun illi għandna bżonn biex nifinanzjaw il-200 miljun. 15 miljun diġa ġew trasferiti mill-autorità budgetarja din ġat xi ġimgħat ilu, u mbagħad l-10 miljun li fadal sibnihom mir-riserva operazzjonali tal-għajnuna umanitarja. Dan huwa pakket li huwa pjuttost komplikat, nittama li l-ispjegazzjoni tiegħi e nitkom sabiex nagħmel aktar ċara. Sabiex nagħlaq il prezentazzjoni tiegħi, President, nixtieq nitkellem ftit fuq il-pagamenti għaliex kull ma semmejt sissa ma professjonijiet ta' impenji żejda huwa ċar illi l-impatt ta' 800 miljun għam eh, l-aktar 2016 taħt heading numru 3. Ovvjament il-pagi għal aktar personal taħt l-aġenziji eh, din xi ħaġa li ħajkonna bżonn ta' pagament immedjat, ovvjament u għalhekk ħajkun hemm bżonn ta' 1.3 miljuni u mbagħad fuq iż-żieda ta' 100 miljun eh, żieda tal-miżuri ta' emerġenza ħajkun minn miljun għal taġim ħalsa minn qabel, iżda din ħassir anka f'jannar tal-2016 mhux possibbli li jitħallsu dawn il-flus minn qabel. Għalhekk f'jannar tal-2016 80 miljun euro ħajitħallsu lill istati membri li talbu għal miżuri ta' emerġenza. Issa taħt heading numru 4 il-maġġoranza tal-pagamenti ħajsiru fl-2016 iżda ħajkolna bżon 40% ta' finanzjament minn qabel fuq il-175 miljun illa ħejġu ċasferit mill-riserva ta' emerġenza. Di ħadet tal fl-2015, ma dan kollu il-Kommissjoni maħalli ċeja u sabiex anka ta' definizzjoni ta', ta dan l-ammont għal deployment. Jiġifieri il-Komissjoni mhijiex qed titlob għal pagamenti addizzjonali jew miżjuda għal 2015 il-1.3 miljon euro għall-aġenziji u 70 miljon għal riservi tal-emerġenza. Dan kollha sibnihom grazzi għal redeployment. Grazzi President. Grazzi. Enfatizzajna fil-bidu ta' dan il-punt li mżon ta' analizi, aħna qed nitkellmu fuq il-100 miljun euro fil-fondi ta' emerġenza u anka rridu nħalsu 120 eh, persuna li jaħdmu mal-aġenziji, mal-Frontex, mal jazu l-Europol u dawn huma flus illi ħajmorru għal numru Birta' ta', ta personal u l rridu analizi eh, tajba sabiex eh, il-kollegi tagħna mill-baġit tkun jistgħu jifmu. Issa nibdew bil-lista ta' kellima. Is-Sir Muller l-ewwel. Grazzi, President. Jiena nixtieq nagħmel mistoqsija. Mikrofon għal-kellim? Għandi żewġ mistoqsijiet anzi. Jiena l ħaġa nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni. Jekk u biex bessibu joħloġ proposta leġislattiva sabiex jimmodifika regolament eh, tal-MFF għaliex memx ammonti li qed jiġu front-loaded. U nixtieq nkun naf x'se jiġri fis-snin li ġejjin jekk ma se jkollna bżejjed flus. U mbagħad eh, ovvjament il-prijoritajiet tal-MFF ukoll inbidlu irridu naraw konna lista ġdida jew modifikata ta' dawn il-prioritajiet. It-tieni mistoqsija dwar il-personal u qed nitkellmu fuq 60 għal Frontex, 30 għal EASO, 30 għal Europol. Jiena nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni sabiex tgħidilna x'kien ir-raġunament wara din il-figura. L-EASO m'għandix tirċivi aktar personal mill-Europol. Grazie Grazzi President. Mistaqsijiet pertinenti grazzi ħafna Peter, issa Gerard. Grazzi President. Jiena il-bira smajt il-prezentazzjoni mill-Kommissarju Giorgeva fuq il-miżuri li qed niddiskutu fil-fatt illum. U anka kien hemm skambju bejn il-Komitat tal-Budget L-ewwel konklużjoni nitlobkom taċċettaw. hija li fil-Kumitat tal-Budget l-affarijiet iridu li jisiru malajr u l-iskeda li ħanipruvaw nimxu magħha hija li nivvotaw fil-plena ħanivvotaw fuqha fil-plenarja fil-plenarja fi Brussell f'Ottubru. Għalhekk għandna din l-aġenda illi xejn ristratta. Ġifiri, jiġifieri, dwar il-mistoqsijiet eh, illi saru, jridu naċċettaw il-proposti tal-Kommissjoni peress li hemm ċertu urġenza u minħabba anke l-problemi li qegħdin naffaċċjaw. Imma nixtieq nagħmel tliet kummenti. L-ewwel ħaġa, irridu nkunu verament konxi għal fatt illi il-miżuri huma l-ewwel miżuri ta' emerġenza u aħna rridu nħarsu l qudiem anke eh, ħabba l-budget tal-2016. L-infrust tal-refuġati mhijiex se tieqaf jekk eh, is-sitwazzjoni mhix stabilizzata fl-Afrika jew fis-Sirja sal-2016. U eh, dik is-sena aħna ħanħarsu lejn il-perspettivi finanzjarji u qed naraw illi il-limiti li kellna taħt heading numru 3 li fl-ħar mill jiffinanzjaw dawn l-operazzjonijiet, dawn il-limiti mhumiex bizzejet, jiġifieri jekk jġbok President u jiena nitolbok hawnhekk il-Komitat Libe u tal-Budget u anka l-Afet irridu jkollhom laqa konġunta sabiex janalizzaw dawn il-bżonijiet li se jkun hemm bżonn fis-snin li ġejjin Bek, aħna jkollna verament negozjati serji mal-Kunsill meta aħna namlu revizjoni tal-perspettivi finanzjarji li se jsiru fl-aħħar tal-2016. Jekk ma nagħmlux hekk, ħan naffaċċjaw din il-problema finanzjarja il-ħin kollu, għalek ma nkunx nsolvu l-problemi. E, tieni punt, jina jiddispjaċini meta nitkellmu fuq il-budget u anka f'ċertu komitat il forsi ma jkunx hemm daqshekk interess fuqha. Mhux qed ikollna diskussjoni tajba fuq il-miri vera u l-mezzi finanzjari irridu inċaqalqu sabiex nieħu dawn il-miri tagħna dawn l-anijiet. U mhux tkun possibbli li jkollna diskussjoni parlamentari ta' ċertu punti importanti li xaġa li aħjar naħsbu fuqha kemm fil-kumitat tagħna u anke fil-kumitat tal-budget. Ġifiri, hemm ċertu problemi tekniċi li diġa' ġew semija Mr. Muller. Il-Kummissjoni hija ċerta illi dawn l-affarijiet se jsiru anke taħt emenda numru 7 ma rridux nbidlu regolament għamif Għaliex jekk kif qed nifhem jiena, jien naħseb li ħadd tkun xaġa ħaġa meħtieġa. Mbagħad fuq l-aġenziji. L-aġenti iż-żejda ħajkonna. Dawn ħajkunu hemmhekk ħabba missjonijiet ġodda, għandna bżonn bażi legali ġdid. Sabiex dawn il-persuni li jiġu impjegati jispoġġew f'missjonijiet ġodda jew sempliċement saħħu il-missjonijiet diġa eżistenti minħabba l-problemi li qegħdin naffaċċjaw. Grazzi ħafna. Grazzi, kienet tajnuna kbira, sabiex biex eh, ngħidlek aħna diġa kellna l-aġenda ta' koordinazzjoni fit tnejn għal laqat konġunti bejn eh, kumitati libe u tal-budget u aħna tkellimna mal-president tagħhom ukoll għalek eh, aħna nilqaw ukoll l-arfin tijak Eh, tajjeb tkun hemmhekk għaliex tkun tajnuna. Issa x'hemm xi wħud li jixtiequ jieħdu l-kelma. Mela ngħaddu issa Juan Fernando. Chair, I think we all agree. Grazie ħafna Sur President, jiena naħseb il-kol kemm aħna naqblu li dan huwa test tal-kredibilità ħalli naraw x'inhuma l-intenzjonijiet tal-istituzzjonijiet Ewropej U eh, naraw kif se jisolvu din is-sitwazzjoni li qiegħda qudiemna bħalissa aħna din nitkellmu fuq il-flus, fuq il-budget, fl-aħħar qegħdin nitkellmu fuq affarijiet konkreti fuq il-flus. Aħna kemm il-darba sħaqna fuq dan il-fatt li għandna bżonn ta' ħafna riżorsi sabiex nerbu din il-problema. Allura, dan kollu ħajħollu jorbort mal-allokazzjoni tajba tal-rizorsi. Jiena napprezza ħafna l-ispiegazzjoni tal-Kummissjoni anka meta Eh, fil-fatt qed nara illi l-Kummissjoni qed tiffaċċja ħafna problemi minħabba li qed bżonn iżżomm bilanċ bejn l-istituzzjonijiet u l-Istat iżda ċertu passi li qed tieħu l-Kummissjoni li verament napprezzaw fuq dan il-punt aħna nixtiequ nilaboraw minħata l-Kummissjoni l-ewwel nett. Meta aħna nitkellmu fuq flus ġdijt li diħel bħala fondi, aħna fuq xie xedin nitkelmu, minn fejn ħanġibuhom daw il-flus? It-tieni ħaġa, meta nitkellmu fuq it-trust funds. It-trust fund hija xi ħaġa teknika illi għandha bżonn ħafna applikazzjoni konkreti iżda jiena nixtieq nkun naf x'inhu ma dettalji eżatti tekniċi għal dan it-trust fund tas-Sirja għall-Afrika ħalli mbagħad nkun nistgħu nispjegaw fiex ikkonsisti dan il-trust fund. Dawk illi fil-fat din jitkellmu fisem il-Parlament Ewropew rridu nispjegaw li mezzi ta' xandir il-pubbliku wkoll li daw kollha li huma interessati f'dan id-dibattitu ħan l eżattament aħna fuxi xi xidin nitkellmu meta nirriferu għall-trust fund. Apparti minn hekk ħafna minn dawn il-fondi għandhom ikunu wkoll appoġġat minn ħadd l-Istati Membri u dan kif ħajaffet s-semestru Ewropew il-proċeduri budġetarji. U meta naraw dawn il-kwantitajiet li qed niprovdu mill-budget. Kif nistgħu naraw li għas-sena 2015-2016 pereżempju ħajkonna bizziet fondi. Aparti minnek, jiena minħabba l-istorja politika tiegħi naf kif Frontex qiegħed jaqassam dawn dispożizzjoni finanzjarji, iżda ma tantx naf kif jagħmel li għasu. Jiena nixtieq nkun naf. Aħna x'qed nistennew eżattament. Minn din iż-żieda tal-finanzjament tal-jasa s-sena d-dieħla kif qed nistennew li fil-fatt dan ħajkun implementat eżattament? X'ħajkun l-użu tal-EASO ħalli naraw li l-finanzjament tal-EASO ħajjiżdied. Kif ħanużaw l-EASO aħjar minħabba li l-fondi li ħaninvestu fl-EASO ħajkunu iktar issa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signor Simberg. Jiena nishtiq l-ewwel qed nirringrazzja ħafna għall-preżentazzjoni għall-preżentazzjoni lill-Kummissjoni. Kien hemm ħafna ċifri li semmew. Iżda kif smajna aħna nafu li ħafna mill-ispejjeż huma kawża tal- dawn il-flussi migratorji ġejjin fl-Ewropa, ġifieri aħna nafu b'din il-problema li nirduppjaw, nitriplaw il-budget nitrasferixxu l-fondi minn naħa l-oħra, għandna transfads u għandna minn kollox. iżda il-problema hija li aħna m'għandniex kontroll fuq dawn ir-refuġjati li qegħdin jaslu fil-pajjiżi tagħna u din hija l-iktar ħaġa li aħna rridu naħsbu fuqha minħabba li aħna nistgħu forsi nirriflettu fuq Galileo, nivestu flus f'dak iżda dak il-proġett iżda meta inħares li dak li huwa pozittiv fiħdan dan il-budget u għalli jett aħna ninvestu f'200 miljun euro fl-għajnuna umanitarja u propju għawek aħna rridu ninvestu minħabba li huwa Għawek li aħna rridu naħdmu, minħabba li rridu verament nejmlu dawn in-nies li qed jittamaw li kollom ġejjini aħjar u t-orbu lejna. Aħna għanna flus fin u soċi ta' finanzjament ġodda, zda rridu naraw eżattament ċanamlu fil ġejjeni Jekk naħseb fuq l-Svezja għal kull persuna aħna inħalsu l-ikbar ammont ta' kontribuzzjoni fl-Unjoni Ewropea u naħseb illi dawn l-istess ħajbqaw jizdidu mingħajr kontroll. Din il-ħaġa illa tiġġu u tiżviluppa f'dan l-aħħar sentejn, issa jiena nixtieq nkun naf eżattament kif din ħatimxi, nixtieq nkun naf kif dawn is-sidiet ħajfetwaw liċ-ċittadini ta' pajjiżi. l-istati membri kollha żgur li qegħdin saqsu għal iktar miżuri ta' emerġenza ġifiri aħna nixtieq nkunu nafu x'numa l-kawżi ewlenin ta' dan kollu. Ismija Mejer. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena minix esperta finanzjarja, ġifiri forsi l-Kummissjoni tista' tiċċar daqsxejn iktar dak li ntqal qalet li kien hemm ukoll spejjeż addizzjonali li ħajkunu mitluba minħa tal-Istati Membri. Dan huwa għanklus fil-qafas l referenzjal bħalissa. Iżda l-Istati Membri ħajkunu mitluba ħalli naraw illi aħna nkunu qegħdin inkluż dan kollu wkoll. Kif dan ħaj jirrifletti eżattament fil-budget tal-Istati membri? Tista' tispjegana dan grazzi. Grazzi issa għandna Signora Kenge. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena xtaqt nirrifletti fuq punt partikolari. Jiena wkoll kuntenta li fl-aħħar qed nara iċ-ċifri li huma involuti u hekk qegħdin nitkellmu wkoll fuq kif aħna nistgħu nintervjenu. Id-dubju tiegħi huwa fuq l-aġenziji, aħna konna qegħdin nitkellmu kif nistgħu nagħmlu ġestjoni tal-proċeduri tal-ażil. Iżda fl-istess ħin mhux qed nara illi qed ikun hemm tisħieħ u jew appoġġ qed jingħata lill-leato, jiena wkoll nixtieq nkun naf kif nistaw naraw li kon iktar fondi fli għaso Nħabba illi għal dan fil-fat Emżon li konna iktar appoċ għalli eħna nkun nistaw innam ġestjoni tajba u kol tal-dawk li jtifiċu l-azil, mux bista refugjati. Grazzi. Kommissjoni Kjoġbok. Grazzi ħafna jiena nixtieq li nibdew billi nitkellmu fuq l-aspetti tal-budget u mbagħad il-kollega tiegħi minn Diġi Home ħajtkellem fuq il-lat politiku. Kien hemm eh, mistoqsija dwar kemm minn dawn il-flus huma fondi ġejjin minn sorsi ġodda. Ħanwieġeb din il-mistoqsija l-ewwel. L-għuna taħna rridu nam distinzjoni bejn la proporzjonijiet ta' impen u dawk tal-ħlas. Għal dawk tal-ħlas aħna maħniex edin nitolbu iktar impenni li għandhom jittieħdu mill-istati membri għal din is-sena dak li għandna bżonn aħna ħankopruh billi nieħdu l-flus minn krediti li diġa jeżistu. Ġifiri dan mhux ħajkollu impatt fuq il-budget tal-Istati Membri għas-sena 2015 wara l-proposta tal-Kummissjoni. Naturalment ħajkun hemm impatt iktar il qudiem Dik hija ħaġa ovvja iżda għalissa għal din is-sena mhux dan din il-bidla mhijiex ħataffetwa il-, -il budgets nazzjonali. Mħabba li ktaħġa importanti għawek hija cash flow issa dwar l-appropriazzjoni tal-impen aħna għandna dan it-300 miljun illi fil fat ħajkunu dedikati sabiex aħna nżidu l-fondi tal-INI, l-Instrument tal-Viċinat Ewropew. Dawn huma flus ġej minn sors ġdid minn dawn il-101 miljun taħt heading numru 3 aħna nistgħu nġibu dawn il-flus minna ħata numru ta' ċaqli ta' krediti ta' krediti minn fondi oħrajn, pereżempju 12 miljun għal proġett ta' dikel u l-alf u dan qed insemmi mħabba li huma wkoll taħt heading trees ta' kien hemm ukoll rilokazzjoni oħra li identifikata fil-abbozz tal-budget. Bħala riżultat ta' dan aħna għandna bżonn 31 miljun ieħor bħala impenni addizzjonali u dan huwa l-ammont totali ta' impenni addizzjonali illi huma inklużi fil-pakket ta' 800 miljun. Il-dak li jifdal mbagħad ħanġibuh jew minn allokazzjoni ta' sorsi oħrajn li mhumiex qed jintużaw. Meta aħna nkun qegħdin nieħdu sorsi finanzja minn x'imkien ieħor, dak li nkunu qed nagħmlu mhux li ndajfu il-programmi l-oħrajn, li aħna li nkunu għadin namlu, nkunu għadin identifikaw dawk l-impenni tal-kreditu li għadis sena mux ħajkunu meħtieġa, ħalli bekk. Aħna ma nkunux qed impoġġu pis fuq l-ebda tip ta' programm, jiġifieri il-flus għet nġabu minn din ir-riserva ta' għajnuna l-emerġenza. Ġifieri tfeġiba qasira hija illi 300 minn dawn 300 miljun ġeji minn sorti finanzjarji ġodda mill-71 miljun ta' impenni u appropriazzjoni tal-ħlas lebda wieħed minn dan l-euro mummoġin minn sorsi ġodda. Dan l allura li l-impatt fuq is-semestru Ewropew jekk inħarsu lejn il-budget Ewropew għas-sena 2015 mhux ħajkollu effett ta' xejn minħabba li aħna maħniex qegħdin nitolbu għal ħlas addizzjonali. Mela dan issa jwassalni sabiex inwieġeb il-mistoqsija illi saqsew żewġ membri onorevoli. Dan għandu x'jaqsam ukoll mal-ħlas li għandhom iżidu l-istati membri l għonnet huwa ovvju illi dan mhuwiex inkluż fil-Baġit Ewropew. Din hija xi ħaġa li hija barra mill-Baġit Ewropew. Il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni li pubblikat il-ġimgħa li għaddiet proponiet li l-Istati membri ħajkunu qegħdin jagħtu l-istess ammont u kol fil-kontribuzzjonijiet tagħhom u fil laqgħa tal kunsill Ewropew tal-ġimgħa li għaddiet tajna li din it-talba kienet appoġġata u kien hemm ukoll li nżammet din iċ-ċifra ta' biljun euro ta' kontribuzzjonijiet li għandhom jiġu min-naħa tal-Istati Membri ħalli bekk ikunu investiti fil-World Food Program u f'numru ta' aġenziji oħrajn. Naturalment dan huwa fidejn l-istati membri illi deċidu u jiena naħseb illi dan ħajkun qed isir fuq bażi volontarja ġifiri dan il-biljun euro mbagħad ħajkollu effettiva fuq il-finanzjament tal-baġġett nazzjonali. Issa ma nafux jekk dan dawn il-kontribuzzjoni tu mhux ħajasluna fil-sena 2015 jew inkella sena d-dieħla. Jina naħseb illi fil-fatt bekk wieġibt il-mistoqsijiet dwar il-budget. Issa nixtieq nistieden il-kollega tiegħi minn diġihom sabiex iwieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ħaddima tal-aġenziji u l-mistoqsijiet tas-sur depre dwar il-bżonn illi nbidlu il-bażi legali. Grazzi ħafna Johem u grazzi tal-mistoqsijiet lill membri onorevoli naħseb li ħafna mill-mistoqsijiet illi saqsejtu kienu dwar l-aġenziji u l-allokazzjoni tal-rizorsi, skużawni tal-vuċi, tal-ħnies, dal-ra ma niflax. Issa, dwar il-level massimu ta' kemm ħanżidu ma' dak li huwa diġà allokat skont il-bażi legali. Issa dwar l-aġenziji, aħna ħankunu stabilixxejna dawn il-tiġijiet 30 ħaddiema ġodda 30 oħra għal eh, Europol, 30 għal EASO. Aħna tlabna l-aġenziji li għamlu evalwazzjoni tagħhom jibatu ilna skont l tiġijiet tagħhom u aħna ma' dawn l tiġijiet li esprimew huma u aħna ppruvajna ma daw it-talbit tagħhom bis-sieħ fl-istess ħin għalfejn għandna bżonn 62 minnaħat għal Frontex u mill-li għasu mill-Europol minħabba illi Frontex ċerta waħda ħajkollu rwol importanti ħafna fil-operazzjonijiet tal hotspot U il-Frontex fil-fat hija teħdem fuq eh, dawn il-ħaddiema ġodda li ħajkollhom addizzjonali u ħaj ħajkomplu jtejbu l-operazzjonijiet tagħhom fil-pajjiżi terzi kif ukoll l-intelligenza illi huma qegħdin jirċievu fuq dawn l-immigranti li qed jaslu fuq il-frontieri tagħna. Nippruvaw intejbu wkoll informazzjoni fuq il-ġestjoni tal-frontieri u nisviluppaw dan iktar fid-dettall u aħna nistabilixxu wkoll uffiċċju tal-liaison fil-pajjiżi terzi u parti minn hekk naturalment huma jridu jirċievu lil dawn in-nies Dawn in-nies qegħdin jaħdmu fil-Greċja kif ukoll f'postijiet li huma affettwati ħalli jgħinu l-gwardja kostali kif ukoll in-nies li huma attivi fil- fix-xogħol hemmhekk sabiex għom jagħmlu dan ix-xogħol ta' kontroll u reġistrazzjoni. Li għażu ħajkunu responsabbli għall-applikazzjoni tal-azil flimkien ma' pajjiżi oħrajn. Aħna qegħdin nikkoordinaw dan kollu tiftakru li kien hemm xi 160.000 persuna li kena namlu relokazzjoni tagħhom u li għasoħħa jgħinu dawn l-20.000 persuna illi kienu relokati ħalli jgħinu għom jisibu eh, saqaf rasom aħna rridu naraw min ħa ikun qed ikun attiv ma l-istati membri ta' relokazzjoni u bil-kontra l-attivitajiet tal-Europol jiena nixtieq illi nifoka fuq dak illi ix-xogħol li qed issir kontra il-traffikar. L-Europol qiegħed jipprovajtejja fil-ġbir ta' informazzjoni dwar il-proċedura ta' screening u naraw kif eh, dawn it-traffikanti qegħdin jaħdmu kull tip ta' informazzjoni tista' tkun disponibbli wara l-eżerċizzji ta' screening verament aħna ħan iġbru ħan naraw il tkun għad dispożizzjoni tal-istat membri. Aħna kellna xi ftit iktar dettalji wkoll anke fuq flittra dwar ir-ruoli differenti tal-aġenziji differenti iżda aħna għalhekk din nitolbu għal iktar rizorsi għal Frontex, inqas għal għazo għal Europol, iżda dan huwa ekwivalenti skont il-proporzjon ta' jnuna li hemm bżonn ta' żida. t nara illi fil fem inizjali bejn il-Parlament Konsilu u kummissjoni jgħid li aħna ma nistgħux naqbżu l-10 fil-mija ta' l-envelopes kont il-bażi legali. U apparti minn hekk aħna rridu naraw eżattament jekk din iż-żieda tkun iġġustifikata u mbagħad irridu ninkludu kriterji oġġettivi sabiex neħdu din il-deċiżjoni. U apparti minn hekk aħna naħsbu illi dan huwa fil-kuntest dawn il-kriterji kollha. Sa 10% naħseb aħna nafu li 10% huwa possibbli u li l-in mill-10% għandu jkun iġġustifikat skont kriterji oġġettivi u skont kemm ħajkunu ħajdumu effettivi dawn il-resources durability ġifiri. Ningrazzjak. Naħseb li weġibt il-mistoqsijiet kollha żejk hemm xi mistoqsijiet li ma weġibx nista' inwiġibhom issa. Gerard, inti għandek mistoqsija supplementari, kjoġbok, ma laj ma laj. Grazzi ħafna sur President dwar ir-regolament, aħna nitkellmu ktar l-qudiem, iżda inti għattinna illi fis-sena 2015 jidher l-affarijiet mhux ħajinbidlu iżda fuq l-aġenziji bħal Frontex. Bħalissa għandna kreditu provizorju jiena kontra porter, sur Xabon kien il-Ministeru tal-Intern u aħna użajna din is-sistema li ħadma tajjeb. Aħna maħniex ħankomplu naħdmu b'daw l-istrumenti, jiena naħseb li hemm ċertu strumenti illi għandna fidejna bħalissa li mhumiex qegħdin jintużaw għalfejn qed isir dan. Hekk qed nagħżlu pereżempju rabbit. Iva, rabbit fil-fatt ħadem tajjeb ħafna bħala sistema. U dan ma ntużax dan l-aħħar mill-Istati Membri. Iżda dak li aħna qegħdin nagħmlu mhuwiex illi nibdlu strument bieħor, iżda ħna din nippruvaw inħeġġu l-istati membri jużaw dawn l-istrumenti li għandna b'mod iktar proattiv. Ħalli l-istati membri jikollhom il-possibilità li jużaw ir-rabbit iktar sikwit. Forsi huma din joqogħdu lura minħabba li jibżaw illi huma mhumiex ħajkunu suġġetti għal kontroll tal-frontieri. U kif huma l-affarijiet ma naħsibx illi nistgħu ma nużawx din is-sistema jew dan l-istrument. Il-Kummissjoni qed tipprova tisħaq fuq l-importanza tal-użu ta' dawn l-istrumenti. Grazzi ħafna l-kollegi minn ħadd l-Kummissjoni, grazzi ħafna l-membri illi ħattu l-ħin sabiex toqgħodu hawnhekk għal din diskussjoni tant importanti ħalli naraw eżattament minn fejn aħna ħanġibu l-flus għal dan il periodu ta' sitt xhur. Grazzi semmejtilkom ukoll li din dan il-punt ħan diskutuh mal-koordinaturi. Nhar it-tnejn ġifieri li ringrazzjakom iżis kollegi naddu għal punt affarijiet oħra il-qali miss hija nhar it-tnejn 12 Ottubru fit-3 ta' nofsinhar. Grazzi ħafna iżis kollegi.